Dear colleagues, thank you very much for taking a seat. Grazzi tal-li poġġejtu f'postkom. Issa nkomplu s-seduta tal-laqatana. Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija situazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni. Għanna skambju ta' veduti wara it nidija ta' il-rapport strateġiku Eh, flib tal-14 ta' april, illum se niddedikaw id-dibattitu fuq eh, l solidarieta u taqsim ta' responsabilità u dawn jinkludu anki l-obbligazzjonijiet search and rescue. Jiena nilqa <clears throat> lil-kellima onorevoli tana l-ewwel is-sinjura Doi Konstant de Pulu, il-President tal-Parlament Elleniku, un għanna l-ammiral Filippo Maria Fofi, il-kaptan eh, tal-flotta tal eh, taljana. Umbat għanna l-sur Martin Schwereb, il-direttur Migrant Offshore Aid Station ta' Malta, u il-professur Filip Debrojk, MPC EU koordinatur tal-network. Nirringrazzjakom tal-prezenza ta'kom u nixtieq ftit iktar konċentrazzjoni u silenzju fil-awla, fil-sala. Niprova l-ewwel natikom idea kif sen norganizzaw il-laqa. L-ewwel nati l-mikrofonu lil ko-rapporter fil-kam fl-awla, il-senjura Roberta Mezzola u il-senjura Kienge biex jintroduċu il sessjoni Un bat wara il-kontribut tal-ospiti distinti inkunu nistaw naddu għal mistoqsitu risposti. L-ewwel natu il-mikrofon il-korrapporter u, naturalment anki għa shadows u għara il-koordinaturi un-bat il-membri l-oħrajn tal-Komitat Libe. <clears throat> Jekk kulħadd jaqbel nista nati l-ewwel possibilità signora Mezzola. Grazzi Jan Filip u grazzi lil panel distint tal-li edinaw, se nitkellem bl-Inglisi l-lum. Wara eluf ta' persuni Eh, ta' persuni li ġew salvati fil-Mediterran eh, din il-ġimma memx iktar ħin biex niddiskutu solidarjetà, taqsim ta' responsabilità u l-bżon li inżidu l-kapacitajiet ta' search and rescue. Aħna nitkelmu fuq is-salvazzjoni u l-ħajja bħala statistika Pero ma nistawx inneħu sensitività għal dawn ix-xeni u nippermettu illi jkunu punti ieħor tal-aħbarijiet li nistgħu nitfu wara ftit minuti. Kull darba li nisimgħu fuq dal-affarijiet għandu e, e, ġisim għandu jqum xewk xewk. E, dawn huma persuni huma irġielu nisa bit-tfal tagħhom familji u das kwistjoni sensitiva. Illum għandna tnejn ġewx persuni li għandhom iktar esperjenza eh, il-kap tal-flotta taljan flimkien mal-ex brigadir tal-forzi armati għal mm, ta' Malta li bħalissa qiegħed eh, il-kap tal-MOAS Migration of Storage Station F'dawn l-aħħar snin intkom koordinajtu ħafna eh, salvamenti u nishtiq nirringrazzja nieħu l-opportunità biex ningrazzjakom. Ma nisimgħux biżejjed gratitudi minn dawk in-nisa u rġiel mill-istati kollha illi eh, jistograw ħajjithom biex jisalvaw l-oħrajn. U kuljum wara jum eh, jiena Maltija u jiena naf kemm hija importanti eh, talba għal azzjoni. U aħna tlabna dejjem l-istati membri għatu iktar rizorsi f'dawn il-missjonijiet, però għanna immorru iktar li lem minn reazzjoni. Dina miex ħaġa illi ħat isparixxi millu manada. Għanna bżon ta' operazzjoni eh, rescue, search and rescue bil-finanzi li għanda bżon frimkien eh, flimkien ma' Frontex biex nizguraw illi kull zona għanda l-possibilità salva l-ħajiet. U fuq dan jiena nilqa il-pjan ta' standpoint tal-Kummissjoni u anki il ftajim tal-Primi Ministri fil-summit biex iżidu risorsi. Għax din hija ħaġa essenzjali. Però jiena ili naħdem fuq dan is-suġġett biex eh, biex nara eh, li eh, hemm ħafna pjanijiet li kulma ikunu dokumenti u ma ngħaddux għall-azzjoni. U jiena ninkwieta meta nisma il-rapporti illi l-finanzi illi weduna għadhom mwaqfin bil-burokrazija. Nittama li minix li m'għandix raġun u nittama li nimxu l-qudiem. anki però wara dan li għat, hemm xi stati membri li rispondew u oħrajn għat irridu jagħmluha. Il-messaġġ tagħna huwa illi kull stat membru jrid eh, irid jieħu l-parti tiegħu fil biex jaqsam responsabilità. Il-trattat ta' Lisbona riafferma il-responsabilità imma dawn id-dibattiti ilu ma dejjin iktar minn 10 snin mill-ewwel diskussjonijiet fuq il-kostruzzjoni tal-Ewropa. Bżonn nimxu l-qudiem u għandna bżonn ta' rida politika biex nagħmluħda. Għandna bżonn ta' mekanizmu vinkolanti li permetti id-distribuzzjoni tal-rifuġati li qed jitolbu l-azil eh, fl-istati membri, darba l-istatus tagħhom ġi eh, eh, miksub. U U dina miex ħaġa li l-Italja, Malta u l-Greċa għanda tamer għandhom jagħmlu waħedhom. Is-solidarjetà ma jfissirx biss jibatu l-flus. Dina miex risposta xierqa. Il-fondi u risorsi adegwati ehm, huma importanti, però mhumiex biżejjed għax mhumiex qegħdin jissostitwixxu u solidarieta totali f'dawn il-mekkaniżmi. Eh, vinkolanti. Naturalment solidarjetà tmur li lem anki mill-istati membri, irridu nuru solidarjetà anki ma dawk l-istati sub eh, subsaharjani u fil-qarn tal-Afrika biex nejnuhom jirkupraw waqt li fl-istess ħin inkomplu l-isforzi diplomatiċi biex il-Libja jsir stabli. Irridu naħdmu mal-istati fi raġun u dan huwa biss approċ fi żmien twil f'dawn il-pajjiżi illi se jwaqaf dan il-fattur u nwaqfu l-isfruttament ta' dawk illi jittraffikaw fil-ħajjiet tal-bnedmin. Irridu nikkooperaw mal-awtoritajiet lokali biex niżguraw illi lajnuna u l-assistenza taħdem l-aħjar biex mhux biss inwaqfu iċ-ċiklu ta' networks ta' traffikanti ma natu futur lilhom. Irridu nuru solidarieta anki ma' sopravvissuti e, u anki dawk il-migrazzjoni li huma eligibli għal protezzjoni fl europa Risorsi tana għandhom jiġu użati bl-aħjar mod biex jiżguraw li dawk li għandhom e, id-dritt għal protezzjoni jirċevuha. il rapport tana sa jiċċara illi is-solidarjetà, ir-responsabilità maqsuma, l obligi search and rescue huma kapi kapitolu wieħed biss ta' approċ olistiku li għandu inkludi anki kwistjonijiet fuq kif nistaw inżidu l-ġlida kontra traffikanti, kif nistaw nħarsu lejn il-rotot legali lejn l-Unjoni Ewropea bħala viza, kif nistaw e, intejbu in return resettlement, kif nistaw natu l-isperanza lil dawn in-nies eh, minar ma jiġu fuq dawn id-dajes u fuq nistaw n-implementaw il-policy tal-għalizil komuni. Allora, il-lum, kif sen, sen imxu l-lum u għal-fulkru fuq fuq ix l-oħrajn se jiddependu. U essenzjalment jina dak li nixtieq li nikspu hija sitwazzjoni meta l-NGOs eh, eh, bis-sondi privati bħal MOAS jew anki San Frontier eh, jistaw jaħdmu meta l-istati membri jatuna jerfaw responsabilità li salvaw il-ħajja. Dan huwa l-Mediterran u dan huwa l-Mediterran u l-Unjoni Ewropea li jana nixtieq nara illum. Grazzi ħafna. Issa l-kora porter signora Kieng. Grazzi. Anki jiena nirringrazzja l-ospiti kollha li huma prezenti tal-disponibilità tagħhom. U bil-laqa tal-lum aħna qed nidħlu fil-sustanza tal-, -sustanza tal xogħol tagħna u nibda b'dan is-suġġett li huwa eh, l-ikbar eh, element li fuqha nistgħu eh, nibnu il-politika tal-ġestjoni tal-migrazzjoni u solidarjetà. Il-preżenza tal-ospiti tagħna Torin tispjegana anki x'metodu rridu nużaw. Nitkellmu fuq il-parti didattika, parti teknika biex nistaw mmexxu l-qudiem il-ħidma tagħna Grazzi għal kontribut tagħhom aħna nkunu nistgħu ninterpretaw l-artikolu 80 fuq it-Trattat ta' tħaddim tal-Ewropa, kontribuzzjoni li eh, se tejna tneħħi dubbi fuq il- fuq il-limitu li li lem minna eh, eh, il-responsabilità ta' taqsim hija ħaġa neċessarja u setejna wkoll nifmu jekk dan l-applikazzjoni ta' l-artiklu 80 hiex fakultativa jew obbligatorja u jekk l-implementazzjoni tagħha tiddependi mid-diskrezzjoni tal-istituzzjonijiet il-kursil b'mod partikolari. Millum se noħorġu eh, spunti kostruttivi u jiena konvinta illi barra mill-problemi legali eh, se nifmu anki l-bżonn li natu follow-up konkret għal eh, klim bħal solidarietà. Per eżempju bil-ajnuna illi eh, minn dawk il-pajizi illi jilqaw liktar eh, profugi, rifugiati. U anki fuq id-direttiva tal-2001 fuq il-protezzjoni temporanja, jew anki fuq il-sistema effettiv ta' ridistribuzzjoni tal-rifugiati, jew programmi anki ta', re, ta, ta, ta reinsedjament. U anki fuq il-kwoti vinkolanti ta' distribuzzjoni tal- dawk li tolbu l-azil bejn l-Istati membri. L-idea tagħna hija li nagħtu bidla fil-approċċ Ewropew għal migrazzjoni. Jiena kont jiena sikura li mal mal-kollega ti għaj sensibu punt ta' ekwilibrju. U anki fuq il-kwistjoni ta' sikurtà illi, kienet wahda mill-argumenti iktar importanti fil- eh, l-aħħar eh, summit li konem viżjoni olistika eh, wara ir li ġiet adottata anki il ġimali li fi Strasburgu. Hawnhekk nitolbu l-adozzjoni fil-żmien mm, il-qasim ta' atti tal liġijiet ta' politika normativa ambizjużi li huma immirati biex iġibu s-sikurtà eh, tal-pajjiżi eh, u flimkien u jġibu flimkien din is-sikurtà ma' s-sikurtà tal-rifuġati. Tal, Dina għandha tkun il-bażi ta' kull politika. Mo ma nistax laqas insemmi kemm nies eh, mitu fil-Mediterran għax kwalunkwe numeru li ngħid se jiġi superat għax eh, huwa ħasra li l-baħar tagħna huwa baħar eh, li isu ċimiteru l-lum. Eh, bil-operazzjoni Mare Nostrum li għal-ikbar operazzjoni umanitarja illi f'sena e salvat iktar minn 150.000 persuna u tat ġustizja lil waslet tal-ġustizja l-300 traffikanti. Ija, Aħna tra fost l-esperti tana se jkonna Foffi illi huwa espert fuq eh, Research and Rescue u se jgħidilna darba għal dejjem illi eh, Triton u Mara nostru mhix l-istess ħaġa. Eh, huwa dmir reali u dan huwa il ġustizja li fuqa aħna qed nibbażaw l-Unjoni Ewropea Eh, aħna konfermajna dawn l-affarijiet fi riżoluzzjoni tal-ġimma li għaddit fi Strasburgu. Il-Parlament Ewropew jitlob eh, mare nostrum Ewropew operativ l-istati kollha jikontribwixxu għalih u l-voċi tana. Il-vuċi tagħna, Presidentu, kollegi, miex waħedha Tinaqat mal-Presidenti tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea illi xar li għadda fruma adottat dikjarazzjoni fuq eh, fu l operazzjoni ta' salvataġġ fl-Mediterran. E, fuq il-politiċi, fuq il-politika illi titlob eh, em, kooperazzjoni mill-pajzi kollha. Aħna bdejna eh, triq politika u bdejna mill-preżuppost li il-ħajja umana hija universali u fuq dan minn dan il-prinċipju nibbażaw aħna bidla fil-modell bħala bażi tal-politika Ewropea tal-migrazzjoni, e bazata fuq solidarietà konkreta. Grazzi. Grazzi ħafna, signora Kienge. Issa, se nisimaw l kellima mistednin. L-ewwel wieħed se jkun l-ammiral Maria Foffi il-kaptan tal-flotta. President, grazie. U għawnur il-lina e għatawni biex niprezenta l-attività tagħna se nkompli bit-Taljan imma bdejt bl-Ingliż. Però hekk hemm bżonn nista' nirrispondi l-mistoqsijiet bl-Ingliż. Sen nitkellem fuq Mare Nostrum. Bħala esperjenza tal- Navy Taljan Maltija ehm, Taljana mill-Ottubru tal-2013 ta' Novembru tal-2014. Din il-missjoni kienet risposta tal-Gvern Taljan għal situazzjoni illi diġa kienet skont eh, l-osservaturi f'dawk il- f'dawk iż-żminijiet kien hemm ġażida tal-migrazzjoni għal daqstant kien hemm bżonn ta' intervenzjoni kbira biex inkunu nistgħu naffaċċaw din l-emerġenza. Bejn f'Ottubru tal-2013 kien hemm żewġ avvenimenti eh, traġiċi eh, kbar eh, ħdejn Lampedusa u ħdejn Malta. U dawn iż-żewġ avvenimenti, żewġ naufraġi, illi għaġlu deċiżjoni biex titniet fil-18 ta' ottubru tal-2013 din il-missjoni ma Mare Nostrum. Illi hija missjoni illi hija bazata fuq il-fatt li aħna ma nistawx nafaċaw sempliċement l-attività umanitarja ta' search and rescue, imma rridu fl-istess ħin nafaċaw il-problema ta' sikurezza fil-bahar, sikurezza ta' navigazzjoni u il-ġlida kontra kwalunkwe attività illegali illi isseħ fuq il-bahar. U peress li għandi ftit minuti, minix se nidħol fil-dettalji eh, ġeopolitiċi, għaxin kella ma nkunx, ma jirnexi li xumbat eh, najdilkom xkienet il-missjoni tijaj. Pero, jek eh, jekk ikun hemm bżonn, Eh, nista' ngħidilkom li l-immigranti eh, disajn fil-mija huma persuni bħalna, però disprati, huma mażlux illi morru vjaġġ eh, vakanza, illi huma obbligati waqt il-vjaġġ kollu kemmu tagħhom. U anki meta jitilaw fuq dawn il-dajes, ħafna drabi ikunu obbligati jamlu kull ma jamlu u mumiex emmek għax għazlu jkunu hemm. Nixtieqkom tħarsu lejn din is-slide. E, e, taraw linja ħadra illi tajdinna l-flus tal-migranti fl-2012 u diġa e, f'Mejju, Ġunju tal-2014 hemm il-linja ħamra, qed naraw kemm hemm żieda u mħabba fekk il-flotta Taljana kellha tipprepara ruħha biex tirreaġixxi. U dan qed nagħmlu biex għax ħafna huma konvinti illi din il-missjoni kella pulling factor, ċoħe illi għenet eh, eh, eh, il-dawk li jiprofittaw mill-ħaj umana li jibatu iktar dajes imma il-numru tal-migranti jiddependi minn affarijiet oħrajn bla dubju imħabba l-kriżijiet Eh, eh, meta wieħed iqis il-Mediterran għandu madwaru kollu ħafna kriżijiet f'pajjiżi differenti. U l-bidu ta' Mare Nostrum kien anki fil-bidu fil-bidla ta' staġonijiet u għal daqstant ma, ma kellux ċans inaqqas il flus, imma il-numru ta' ġranet biex inwaqfu dan il-sim eh, tal-Mediterran kien inqas minn numru ta' persuni li affraċċaw ir-riskju. Però bislajd li mis issa nista nurikom eh, xkienu eh, l-miri ta' din il-missjoni illi nkunu nistaw natu appoċ lil kull min għajat periklu ta' ħajja, pero nkunu anki fl-istess ħin nidġildu kwalunkwe forma ta' illegalità. Mux dawk biss u fuq li huma marbutin ma' traffiku tal-bnedmin imma kwalunkwe attività u fl-istess ħin garantixxu s-sikurtà u sikurezza tal-navigazzjoni. Aħna nagħmlu kullimkien fid-dinja ħafna mm, ħafna mill-bastimenti tagħna eh, eh, niġildu anki kontra l-biraterija u fostijiet oħra fid-dinja E, se senaġel anki fi slide li ġeja biex natikom e, taqsira tal-flussi principali ta' migranti illi jiġu mill-Mediterran tal-Vant u għansinar mod partikolari mill Libja. Il-tip u l-gruppi etniċi jibidlu, anki l-mezzi ta' trasport jibidlu, imma dak li huwa dejjem l-istess huwa e, li skoperta illi żewġ eh, affarijiet, żewġ fatturi importanti, mux biss eh, eh, illi illi namlu interventana għabra ma jkun tartwis, imma anki li li jkollna elementi ta' prova biex il-sistema ġudizzjarja tkun tista t-intervjeni mal trafikanti illi huma l-aħħar l-aħħar grupp fil-katina kriminali, ma biex inkunu nistaw namlu u niġildu kontra dan, nistaw naraw illi il-mezzi li aħna użajna huma dawk li issib dejjem fil-navies. Eh, mumiex eh, ma fjomx komand, eh, komandu kontroll u staff kbir, imma dawn huma kollha biċċiet illi jistgħu jibatu helikopters u u jistaw jibatu anki uh, eh, aeroplani u anki submarines u frimkien ma' drones eh, jipermettu li kunem sorveljanza moħbija li ideali meta għanna bżon niksbu il-provi kolla li huma neċessarji biex namlu persekuzzjoni tal-kriminali. Aħna għad nitkellmu hawnhekk fuq ħames eh, bastimenti li huma il-ħin kollu mingħajr ma fuqat fil-bahar eh, fi kwalunkwe tip ta' kondizjonijiet ta' tempesta jew le u ħafna eh, helikopters li garantixxu li jisorveljaw zona kbira ħafna mit-Tunizija sal-Eġittu u kważi. U il-zona interessata hija biex tikom idea hija ija, isek eh, tled darbit l-isqallija, iż eh, eh, zona ta' sqallija, l-erja ta' sqallija kollha kemm Dan u u koll grazzi għal kooperazzjoni kbira ta' interagenziji, korpi ta' statu, anki l-pajizi kollha li id-deċidew li ridu jikooperaw mana, ta' sistema ta' informazzjoni li huwa multilayer u kull tip ta' informazzjoni tista' tiġi skambjata waqt li rispettaw il-regoli u anki tal-proprjetarju tal-informazzjoni, però fl-istess ħin qed jippermetti eh, fil-ħin reali li konna informazzjoni ċara fuq żoni tal-bahar u mhux informazzjoni ambigwa. Il-parteċipanti kollha kellhom indikazzjoni ċara ta' dak li kien qed jiġri mingħajr eh, possibilità ta' konflitt. Eh, Umbagħad mod ieħor huwa Eh, informazzjoni oħra hija illi u fuq waħda mill-bastimenti kien hemm task force eh, eh, tal-istat u anki ta' NGOs taljani illi għandhom il-possibilità li jagħmlu screening ta' sikurtà billi jagħmlu verifika anki tal-biometric data u screening preċis. U dan l-ekwipaċ kien wieħed mill- Eh, karakteristiċi li eh, kontribwew għas suċess tagħna. Issa eh, se nkompli slide li miss u nispjegalkom b'xi mod kif b'mod serjali u parallel iż-żewġ attivitajiet aħna mexejnihom meta rajna anki ċerti situazzjonijiet ta' saħħa E, u bluzu ta' e, helikopters biex joħduhom e, daw in-nies li kienu f'periklu ta' ħajja li noħduhom fejn jistgħu jieħdu assistenza u anki fl-istess ħin fost dawn il-migranti il-persuni li jistgħu setaw kienu perikolużu mħabba freati mħabba reati li huma forsi jkunu wettqu mhux biss fl-Italja. Mela dan huwa l-screening li permetta li l-istrutturi fuq l-art Eh, jippreparaw l-akkoljenza eh, illi anki eh, ħafna drabi dan din l-akkoljenza dum anki jumejn tlet snin u grazzi għal xieda u għal records tal-polizija f'temp reali nistaw nkunu nafu fuq kull persuna eh, il-reati li ġew imwet u, waqt li huma kienu qegħdin jipruvaw jaslu fl-Italja. Però fl-istess ħin kien hemm eh, irnexxinna kien iskopru eh, Ehm, konflitti eh, esamni jom anki eh, fi gruppi etnici biex nevitaw li kunem ġdid bejnietom eh, il-persuni li kienem persuni li kellom iktar bżon minn uħrajn li kellom protezzjoni jew li kellom problemi partikolari. ir rizultati li nista' niddeskrivi li f-sena u xar 439 avvenimenti sar u irkuprajna 156.362 eh, eh, persuna u 99% minn dawn il-każijiet ġew interċettati qabel ma waslu eh, fil- ħdejn il-kosta taljana u arrestajna 366 trafikanti, eh, traffikanti, eh, skoprejna tlet organizzazzjoniet internazzjonali li bħalissa qed jiġu investigati eh, internazzjonalment ġifiri mux biss bil-autorita taljana, disa, disa bastimenti madri, motherships, u 32 bastiment eh, taljan u wahda u bastiment wieħed eh, sloven u żewġ submarines kif ukoll eh, gruppi ta' aeroplani. U nishtiqna la' bidinajt ngħid illi mill-bidunet din il-missjoni qatt ma kienet konsiderata soluzzjoni jew is-soluzzjoni tal-problema tal-migrazzjoni klandestina. Imma imma użajnija u nidnija bħala eh, miżura ta' emerġenza biex nevitaw illi imutu eh, nis kemm jista' jkun. U dana parzjalment krimniħ. U bla dubju biex nirsolvu l-problema tal-migrazzjoni rridu intervjenu eh, fil- fleruq imma il-senjora Mezzola rat għaltinna li mumma il-neċessitajiet Eh, fejn hemm bżonn ta' intervazzjoni u m'hemmx fejn irrepetihom u eh, il-migranti eh, ibidlu il-mira tagħhom u dan huwa ċar mill-migranti li waslu fil-perjodu ta' Mare Nostrum, ir-reġuni jbidlu il-gruppi etniċi jibidlu u rridu niftakru li fl-aħħar f'dawn l-aħħar 200 sena kollha kemm aħna konna migranti anke aħna. Meta nqisu l-istorja tal-bnedmin, il-migrazzjoni e, karatterizzat il-ħajja. L-istorja kollha tal-bnedmin u kienet anki mod biex e, e, fi żminijiet naraw bidliet importanti anke bidliet pożittivi mhux biss dejjem negativi. Aħna għandna Eh, problema bħalissa qed naffaċċaw eh, problema li kien problema tagħna qabel u jista' jerġa' jkun problema tagħna. Se nagħtikom issa video ta' tliet minuti biex intkom eh, temmu l-arfin fuq l-attività fil-baħar u mbagħad nirrispondi għall-mistoqsijiet tagħkom.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 Thank you very much. Grazzi ħafna lill-Ammiral Foffi. Issa imes lil Martin Xwireb, id-direttur tal-Migrant Offshore Aid Station. 10 minuti sur Xwireb. Thank you, Chair, and thank you. Grazzi ħafna u grazie lill Komitat Libe għal din l-opportunità. Jena Illum qiegħed nirrappreżenta lis soċjetà ċivili u ċ-ċittadini ta' l-Ewropa u l-lin minna. Jiena qiegħed hawnhekk għal raġuni sempliċi għaliex bħala fondazzjoni aħna nemnu li eh, tkun xi tkun ir-raġuni ħadd ma jistħoqlu illi imut fuq il-baħar. Well, um, MOAS was set up. Uh... MOAS eh, Eh, twaqfet ftit inqas minn sena ilu żewġ persuni, eh, Chris eh, li huwa Amerikan u Reġina Taljana ma miż-żewġin, tnejn min-nies ta' madwar 30 sena u tnejn iddeċidew illi iwieġbu għal talba speċifika. Iddeċidew illi jagħmlu xi ħaġa li xiemnu illi bħala ċittadini m'għandniex noqogħdu bidejna fuq saqna naraw l-affarijiet li qegħdin jiġru huma jemnu bisħieħ li l-Ewropa għandha tkun fuq il-linja ta' qudiem imma jemnu ukoll li dak li qed jiġri fis-Sirja, fl-Eritrea, fil-Libja. Mhux biss kwestjoni illi l-Ewropa trid issolvija, imma huma jħossu illi id-dinja kollha għandha tagħmel xi ħaġa dwar din il-kriżi jemnu illi dinja problema globali li titlob soluzzjoni globali kien diffiċli għalihom biex eh, eh, joħolqu din l-inizjattiva ħarġu bl-idea fl-lejn tmim tal-2013 metuma u koll kienu fl-Lampedusa għal-Btala u raw eh, life jacket f'wiċ l-ilma u saqsew il-kaptan u saqsew għal-fej għaw ġaketta bħal din f'wiċ il-bahar u dal-kaptan għallom Probabilment eh, il-proprjetarju ta' dik il-ġaketta madux ħaj. U eh, ikolli najt illi kienet diffiċli ħafna għaliex sissa din dan kien qasam ta' attività tal-istati membri mod partikolari eh, ta' dawk li huma fuq il-frontieri il barranin, imma sa' kem em, persu, eh, persuni pal dawn hemm bżonn ukoll ta' entitajiet pal dawn ukoll l-għan tagħna u issa u se jkompli ikun biex xi darba ma jkunx hemm bżonn moa, jiġifieri jasal mument fejn ma jkunx hemm bżonna iktar. X'inhi il-moas? L-idea hija sempliċi aħna dajsa ta' 43 metru u għanna obbligu morali u legali li natu għajnuna l-dajes li kollu siburuħom f'diffikultà. Differenza bejnietna u bejn id-dajes l-oħra, ovvjament esklus il-Gwardja Kostali u esklusa u kol Mare Nostrum hija li il-missjoni tagħna mhux illi nġorru l-merkanzija minn post l ieħor li nġorru l-containers, iż-żejt, il-prodotti tal likel eċetera, u mbagħad insalvaw il ħajiet jekk ikun hemm bżonn. Aħna għamilna din missjoni tagħna u il-mod kif aħna uh, iffurmati huwa proprju biex insalvaw il-ħajjiet fuq il-baħar. Il-bastiment inxtara u ġi arranġat b'dan il-ħsieb. Iva, Eh, hija ħaġa tassew komplessa għaliex mhux bizzejt li wieħed ikollu intenzjonijiet tajbin, hemm bżonn li wieħed ikun professjonali, li jkun imħarreġ u ippreparat għaliex il wieħed isalva ħafna nies f'daqqa mhix ħaġa faċli, aħna nhar is-sibt li għadda ħriġna fuq il-baħar u fi żmien ta' 12 il-sija konna irċevejna l-ewwel talba ta' għajnuna mill-Coordination Center u wara 12 il-sija konna edin involuti f'operazzjoni ta' uh, eh, salvataċ ta' li kienet involvi 369 persuna, 60 kienu nisa, 45 kienu tfal. Iva, il-twetti huwa kumpless huwa diffiċli li tisir b'mod professjonali u wieħed irrid jiġbet Eh, joħloq xi ħaġa li tkun eh, u jisħaq fuq xi ħaġa li tkun tinvolvi bosta dimensjonijiet. Aħna mhux biss namlu it-tfittxija u s-salvataġġ, imma namlu dan permezz tal-iktar teknoloġija avvanzata nużaw id-drones għal din il-kawża umanitarja. Din is-sena ħaġa importanti ħafna li nixtieq nisħaq fuqha, aħna istihibna ma' Mezzan San Frontier. Għaliex nemnu illi dak li hemm bżonn fuq il-baħar imur lilin mill-tfittxija u salvataġġ. Aħjar mill-li kena sena l-oħra issa għanna kliniks ħieħa illi jaħdmu fija dawn il-tobba Eh, ta' Metzans Sans Frontier li jiffokaw fuq eh, il-kura li tittinata wara li l personu jiġu salvati. Aħna xorta pas-sena l-oħra għadna nfittxu il-persuni, għadna insalvaw il-persuni, għadna inwiġbu għat-talbiet tal-ajnuna, imma din is-sena barra minn dak kollu ħassejna illi kien hemm il-bżonn illi nibdew nindirizzaw ħtieġa ġdida ħtieġa li għandhom il dawn il-persuni illi aħna insalvaw mill-bidunet. Jina kont qed nitkellem ma' wieħed mit-tobba ta' Medecins Sans Frontier u u xaħġa li qalet propju ġibdit li l-attenzjoni għax qalet minkejja il-bart, il minkejja l-eċitament Kulħadd ftit sigħat wara illi sabu ruhom fuq il-bastiment tagħna, kulħadd raqat. U staqsiet għalfejn, u staqsietom e, e, kif irqattu kważi mill-ewwel. Imma t-tweġiba tagħhom kienet sempliċi imma indikattiva ħafna u għalula li kienet l-ewwel lejla illi ħassew illi setaw jorqdu b'moħħhom mistrieħ wara bosta bosta xhur. Il-konċett tal-operat tagħna huwa piuttost sempliċi. Qabel ma aħna waqafna din l-operazzjoni rajna uh, eh, xjajdu l-unklos u s sewlas dawn il-konvenzjonijiet nafu xinu ma l-obligi ta' l-istat tal-bandira u rwol tal-ċentru ta' eh, salvataċċu koordinazzjoni. U nafu kol x'responsabiltajiet għandna meta nkunu fuq il-baħar bħala bastiment illi jista' jintalab jagħmel tfittxija u salvataġġ. U aħna dana namluħ f'kooperazzjoni, f'koordinazzjoni mal-RCC, il-Rescue Coordination Center. Meta aħna ħriġna eh, sena li għaddiet fil-25 ta' Awwissu fil-2014 konna qegħdin nagħmlu xi ħaġa li qatt ma kienet saret qabel kienem min kellu dubji dwar ir-rieda qawwija tagħna, kienem oħrajn illi provaw iżommuna lura. Kienem oħrajn illi laqqas biss kienu jemnu dak illi aħna ridna niksbu. Imma middera dan kollu eb mill-bidunet għaliex wara jumejn erġajna irċevejna tal-boħra mill-RCC u 150 sejħa oħra waslunna fis 60 jum illi konna eh, l-domna noperaw. Jina marriċ nuqot nidħol f'ħafna dettal eh, fil-mod kif aħna noperaw. Aħna għanna zona ta' operat, naħdmu fil rip ta' zona ta' fejnem eh, il-buri oil feeds, U aħna konna qegħdin naħdmu s-sena l-oħra rib ħafna id-dajes ta' Mare Nostrum. Aħna noperaw propju lejn nofsinar ħafna kemm jista' jkun nippruvaw nagħtu assistenza fl-ewwel 12 il-sena sija wara dawn id-dajes jitilqu. Għaliex aħna nemnu li jekk tingħata għajnuna kmini il-possibilità illi dawn il-persuni imutu fil-bahar tonqos b'mod sinifikanti. Mela, is-sena l-oħra serviet ta' model aħna ħdimna għal 60 jum, 38 minnom konna fuq il-bahar u f'dawk 38 jum eh, salvajna 3000 persuna li minnom 1462 ittellaw abbord. Il-maġġoranza eh, t-nizlu mbagħad fuq eh, bastimenti ta' Mare Nostrum li kienu koordinat mill-Coordination Center ta' Ruma u għamnek nishtiq ta' sew nirringrazzja lil Mare Nostrum għal dak li aħna nemnu illi kien kontribut eccellenti għal dawn din l-operazzjoni. E oħrajn s-għallija issa jina kif għattilkom operaw b'mod partikolari ħafna aħna ma rridux natu l-impressjoni li aħna attivisti imma irridu namlu nieħdu azzjoni. Aħna ma rridux nimponu, irridu nispiraw. Aħna nemnu li jekk naħdmu fl-imkien jekk aħna irridu tassew nelbu din il-krizi irridu bil-fors, naħdmu fl-imkien nikkollaboraw. Issa, din hija xi ħaġa illi nixtieq illi niqaftit fuqha. Aħna bħalissa qegħdin nużaw ix-sheeple drones, l-istess drones illi użaw Mare Nostrum is-sena li għaddiet bħala entità privata din is-sena, entità illi issieħbet ma' soċjetà ċivili u Medecins Sans Frontier, aħna qegħdin nikkontribwixxu xi ħaġa ġdida. Qegħdin ngħidu illi hawnhekk għandna opportunità biex inwessaw l-ambitu tal-tfittxija u salvataġġ. Aħna qegħdin nużaw it-teknoloġija l-aktar sofistikata biex insalvaw il-ħajjiet fuq il baħar Diġa referejt għall sħubija li għanna ma' Mezzan San Frontier, dini xi ħaġa ġdida, ċittadini privati inaqdu ma' soċjetà ċivili u mal-industrija ma' kontributuri oħrajn biex iwaslu messaġġ. U il-messaġġ huwa sempliċi Aħna nafu kol kif qal Filippo illi il soluzzjoni mhijiex fidejna, is-soluzzjonijiet rridu nsibuhom frasilajn fil-pajjiżi ta' transitu u fil-pajjiżi ta' destinazzjoni. Madana kollu, għal dawk illi iħossu li mandom xaz laħlif illi jieħdu jamlu dak il-vjaċ perikolus u jaqsmu il-Mediterran dawk illi propju ħossu li jridu bil-fors jamlu dan, aħna edin emmek biex kem jista' jkun nevitaw illi imutu marqa. Għallu xaħna nemnu li dak kollu li jiġri qabel u dak kollu li jiġri wara jekk il-persuna tere u titlef ħajjita ikun kollu għal xejn. Jiena issa u koll għandi video ta' zewċ minuti illi nishtiq naqsmu ma'kom. Grazzi tal-attenzjoni, signori.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 you very much. Grazie ħafna Sir Schwereb. Imis issa il-professur Filip de Broeke li huwa il-koordinatur ta' Network Odysseus. Jek joġbok iprova żomm mal-ħin għandek 10 minuti għax waqajna l-ura diġà. Sure, thank you uh, very much, Mr. President. Well, uh, I have no video. Grazie ħafna, Sir President. <laughs> Jina m'għandix video. Jena avukatu, meta tkun avukat titratta kwistjonijiet ta' azil u migrazzjoni b'mod partikolari l-azil, inti ma torqodx bil-lejl minħabba mistoqsija waħda. Il-mistoqsija hija din, kif huwa possibbli li aħna fl-Ewropa b'mod partikolari nagħmlu sforz li nibnu sistema komuni għall-azil u mbagħad jidher li mem lebda mod legali kif wieħed jirnexxilu jasal f'post fejn inti tista' tapplika l-azil. U jena naf li din hija mistoqsija verament diffiċli twieġeb minn perspettiva legali għaliex aħna qegħdin inna nbatu biha nippruvaw nwiġbuha għal xieren ta' snin. Huwa diffiċli wieħed jagħti kontenut għal kunċett ta' dritt tal-azil li tqatta eh, f'biċċiet mill-avukati pereżempju tandek għandek id-dritt li eh, tikseb l-azil, li tfittex l-azil, ma fl-aħħar mill-aħħar huwa verament diffiċli li tikkonsidra l-istati għandhom l-obbligu li jekk mhux li jipprevjenu lil min ifittex l-azil li jaslu, f'ċertu każijiet fam fil-Mediterran li jgħinuhom jaslu. U anka meta issegwi din il-politika għal numru ta' snin, trid iżomm f'moħħok in-numru kbir ta' konklużjonijiet li ma ġewx implementati bizzejiet jew li ma waslux għal riżultati. Min jiftakar wara l-ewwel grupp ta' persuni li miet eh, ħdej eh, Lampedusa it-Task Force tal-Mediterran li nħolqot wara. Fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew għasem tifkira ta' dan. Isna nsejnija u kull darba nerġaw nibdew Għalek mela fuq is-solidarjetà u dinja kwistjoni li dejjem tiġbet aktar attenzjoni minn avukati. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nenfasizzaw li dan huwa prinċipju legali. Mhuwiex biss prinċipju politiku, mhuwiex biss dmir morali huwa prinċipju legali u huwa ċar ħafna taħt l-artiklu 80 tal-Trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. U kif ħan iprofa norikom malajr malajr, ma jiġix applikat bizzejiet, u aħna nistaw għanna noħorġu ċertu konklużjonijiet. Jek aħna niftħu fl-axħar dibattitu serju fuq is-solidarjetà, għanna niddiskutu tipi differenti li nafu, ġviri, solidarjetà fizika, distribuzzjoni l tqassim tal-persuni, solidarjetà finanzjarja, ġviri, tqassim tal-flus, u solidarjetà operattiva, ġviri, tqassim tal-rizorsi. U meta tevalwa dak li sar fuq livell Ewropew, ma nistawx najdu li ma sar xej, imma mhux bizzejet sar dak iva iżda il-livell ta' dibattitu politiku jiex ħaġa baxxa ħafna. Jina nirrabja meta nisma autoritajiet olja bħal ministri li qegħdin e, eh, jikwotaw ċifri assoluti u mhux relativi, x'ifisser? li pajizi, najdu li pajizi jilqa aktar rifugġati minn xati, ħor jek ma tħares li daqs tal-pajiz, għandek li għal-popolazzjoni jew il rikketta tal-pajiz. U il-gazzetti mimlijin ta' dawn l-autoritajiet li jamlu dawn l-isqarrijiet. Għalek għanna bżon niftħu id-dibattitu dwar id-data li hija neċessarja U rridnajt li d-dispieċini li għal ħafna snin il-Kummissjoni Ewropea ma prezentat lebda informazzjoni. Ovvjament, l-evaluazzjoni ta' dmir tal-Istati membri mhux ċi xi tiddiskuti l-kriterji li tiġi politiċizzata sa' ċertu punt. Iżek ħares lejn l-istrateġiji, l-istudji differenti li saru, tasal għall-istess konklużjonijiet u tara eh, li muma dawk l-istati membri ma jagħmlux bizzeje, dawk li jagħmlu iżjed dawk li ma jagħmlu kważi xejn. U interessanti wkoll li naħsbu ftit dwar dan id-dibattitu dwar mhux biss il-kwoti ma l-kapaċità u tivverifikaw jekk il-pajjiżi li għandhom kwota partikolari għandhomx il-kapaċità li jittrattaw il-membri għadu e, meħtieġ li nevalwaw mod oġġettiv ir-regolament ta' Dublin. Wara li il-Kummissjoni Ewropea qalet li huwa impossibbli li dan isir li għax ħaġa stramba għaliex il-Kummissjoni Ewropea tista' tgħidilna anka kemm hemm ħutiet, kemm nistgħu nistgħu ħutiet biex inħarsu ir-riżorsi bioloġiċi. Imma mbagħad qalu li impossibbli nevalwaw il-riżoluzzjoni ta' Dublin. Issa ta' waħda ħassir aħna nafu jekk issir sew ħajkun hemm bżonn li imbidlu dik is-sistema jew kompletament jew inkella tmur id-fit ma' emendi kbar. Ovvjament id-diffikultà tkun kif nistgħu nagħmlu dan. Għalhekk meta ħana qegħdin nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' tqassim il-ġrid tal-persuni li hija xi ħaġa diffiċli ħafna, Nixtieq niġilkom l-attenzjoni għal dokument eh, li ġi pubblikat ġi pubblikat minn eh, ġurnalist li ippreżenta l-idea ta' kif nistgħu niddeterminaw il-kwoti imma mbagħad propona lill-istati membri li dawn il-kwoti kun jistaw jiġu kummerċati sabiex norbtu kemm jista' jkun il-preferenzi ta' dawk li fitxu razil u il-preferenzi tal istati membri. Dan huwa mod verament stramp kif narawa di. Iżda peress li tant għandna diffikultà, naħseb li hemm bżonn nkunu nistgħu e, naraw din il-possibilità. Issa dwar l-analiżi, ovvjament aħna ma nistgħux nillimitaw id-dibattitu għal politiku tal-azil. Is-solidarjetà hija kwistjoni globali u għanda tinklud il-kwistjoni, tinkludi il-kwistjoni tal-frontieri esterni. U l-kas tal-Italja jurina b'mod ċar li ovvjament hemm rab tal dik hija solidarità, eh, il-kontroll tal-frontieri u l-azil. U hemm diskussjoni fuq il-ġejjeni ta' Frontex. Ħanax ħanamlu dwar il-Frontex? Kif ħan finanzjaw il-Frontex? ħanatu iżjed flus il-Frontex? Nistaw nkomplu namlu dan minar ma bidlu Frontex f'entità aktar integrata li forsi xi darba issir entità mamula minn Gwardji tal-Frontieri Ewropej. Jiena verament m'għandix biżejjed ħin biex nagħmel analiżi addizzjonali, ma nista' nagħtikom il-konklużjonijiet ewlenin li xtaqt insemmi illum. Issa biex forsi nagħlaq ħansemmi żewġ elementi. L-ewwel nett Naħseb li l-artiklu 80 tat trattat qed jiġi miksur. Iġbri hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Mhuwiex implementat, mhuwiex implementat biżejjed mill-istituzzjonijiet. U ma' ċertu kollegi fl ġimma li għaddiet, aħna qbilna bħala avukati li najdu li hemm ksur ċar ksur reali għaliex iva titħalla ċertu diskrezzjoni l unjoni Ewropea meta trid timplementa solidarjetà għaliex id-dispożizzjoni tajt kemm jista' jkun, kemm kemm ikun hemm bżonn. Iżda minn perspettiva legali aħna nħossu li hemm ksur ċar. U element hawnhekk li huwa ċar huwa li ma sar xejn għal dik hija ħarsien temporanju emmet għanna għodda biex nitrattaw krizi u għanna xi elementi għall-implementazzjoni ta' solidarjetà. Ma saret lebda proposta b'mod partikolari mill-Kummissjoni Ewropea sabiex nużaw dan il-mekkanizmu, għalhekk jiena inħoss li jekk issa fil-ġimgħa li ġejja ma joħroġ xejn serju jiġi implementat, jista' jkun possibbli li il-Parlament Ewropew jiddeċidi li jintroduċi azzjoni għal falliment kontra il-Kummissjoni bħalma ġara anka fil-passat. Ovvjament dan mhuwiex l-aħjar eh, riżultat għax huwa riżultat purament legali, issa jista' jkun l-aħħar riżort. Ma speċjali l-ħin jiena xtaqt inżid fuq punt fuq is-solidarjetà li ovvjament dan huwa dibattitu intern li konsidrajna id-dimensjoni interna imma ejja ma ninsewx id-dimensjoni esterna għaliex aħna ma nistawx niddiskutu rilokazzjoni bin-numri żgħar tal-mini fittex azil li jaslu fl-Unjoni Ewropea u ninsew il-mijiet ta' eluf jekk mhux il-miljuni ta' persuni li sabu azil f'pajjiżi bħal Ġordan, il-Libanu jew anka Turkija Dinja xi ħaġa li rridu nżommuha f'moħħna. Din hija iżjed aspett politiku mill-legali hija ma nkunux ridikoli għaliex m'għandniex ninsew li fil-fatt aħna ma nilqawx daqshekk numru ta' persuni fi ċważil u rifuġati. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Sur De Broika. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lis-Sinjura Konstantopolu li hija il-President tal-Parlament Elleniku. Naħseb li huwa moment propizju għaliex huwa il-moment fejn parlamenti nazzjonali u dak Ewropew għandhom jaħdmu id fit. Grazzi ħafna, Sur President, u għalija jkolli ngħidu li huwa unur kbir li ġejt mistiedna li l-indirizza l-Kumitat ta'kom kumitati li jiena personalment u anki il-Parlament Elleniku iqisu pala wieħed importanti ferm għad direzzjoni illi qed tieħu li qabdet l-Ewropa dan il-Kumitat ma setax ma jiddiskutix dan il-suġġett hekk importanti u laqas seta' ma, ma jiddiskutix il-flussi tal refugjati u l-problema tal-immigrazzjoni mill perspettiva tal-drittijiet fondamentali. Jena se nitkellem dwar id-drittijiet fondamentali tal-Karta Ewropea li huma marbutin mill-qrib ma dak li qed niddiskutu illum. Id-dritt tad-dinjità, dritt tal-ħajja, il-proibizzjoni ta' tortura, trattament inuman, degradanti jew ta' kastik, il-protezzjoni ta' data personali, dritt tal-azil, protezzjoni ta' tkeċċija jew estradizzjoni jew tneħħija, il-dritt għal rimedju effettiv u il-dritt għal smiħ ġust. U importanti illi niftakru illi dawn huma drittijiet li irridu jkunu garantiti għal kull individwu illi jiex fuq art Ewropew tipprova jasal f'art Ewropea. Issa se nitkellem bil-Grek u se nindirizza dan il-Komitat bil-sin pajjiżi. Il-kwistjoni eh, illi qegħdin niddiskutu hawnhekk illum ma tistax ma tfakkarniex illi approċċ olistiku għall-immigrazzjoni ma jistax ikun is-separat mill-raġunijiet ta' l-immigrazzjoni u l-flussi migratorji l-persuni jisiru refugjati jew immigranti minħabba l-gwerra, minħabba l-konflitti, minħabba reġimi autoritarji u dittaturi illi jeddu id-drittijiet tagħhom u l-libertà tagħhom imma anki minħabba ċirkostanzi inumani illi jeddu il-ħajja u d-dinjità umana. Pajjiżi il-Greċja jilqa bosta refuġati u anki bosta immigranti imma fl-istess waqt F'dawn l-aħħar ħames snin il-Greċja saret pajjiż ta' oriġini għall-immigrazzjoni. Pajjiż minn fejn jitilqu l-immigranti propju minħabba din il-kriżi ħarxa illi edha tolqot il-pajjiżna pajis pajjiż tagħna kien qut ħafna bil-kriżi u eh, minħabba fekk inqalat kriżi umanitarja tantu hekk illi kena nidħlu taħt reġim ta' programmi ta' aġġustament huwa importanti li l-Komitat Parlamentarju tagħkom ikunu jaf illi jeżistu mijiet ta' eluf ta' xjentisti ta' ġenerazzjoni tiegħi jiġifieri żgħażagħ illi ikollhom bil-fors jitilqu minn pajjiżhom, jitilqu mill-Greċja. Għaliex hemmhekk huwa impossibbli għalihom illi jgħixu b'mod den u mod ħieles. Huwa importanti ħafna illi aħna niftakru f'dawn l-affarijiet meta nitkellmu dwar is-solidarjetà għaliex is-solidarjetà mhijiex kwantifikabbli mhux kunċett li wieħed jista' jikkwantifikah. Il-solidarjetà iva għandha sustanza u dan din tista' tingħata lil ċittadini ta' pajjiż imma anke l refuġati illi jkunu jistgħu mbagħad jgħixu ħajjithom fid-dinjità. Il-Mediterran f'dawn l-aħħar snin sar qabar. Qabar tal-massa għaliex aħna ma nistgħux nibqgħu nitkellmu biss dwar statistika. Hemm bżonn li nibdew nitkellmu dwar refugġati u immigranti bħala bnedmin. Irridu nifmu xi jfisser illi wieħed ikun lest illi jipperikola ħajtu, illi jitla fuq oxra tal-bahar biex jaħrab minn ċirkostanzi illi fihom infushom jeddu kemm il-ħajja kif ukoll il-libertà ta' dak li jkun. Waqt il-perjodu tal-miliet tal-2014 seħ inkaljat dajsa fl-Adriatiku kienem ħafna passiġġieri Grigi illi kienu sejrin mill-Greċja lejn l-Italja. Iċ-ċittadini Gregi permezz ta' teknoloġija ġdida, televizjoni, eccetera, kellhom il-possibilità illi segwu minuta wara l-oħra din il-traċedja. Xi fisser illi wieħed imut fl-ilmijiet inġazzati tal-Mediterran. U hekk ukoll setaw isegwu il-traġedja dram ta' dawn il-vitmi sekta li qatt ma setaw issemmaw leħenom imma li xorta waħda tilfu ħajjithom fil-Mediterran. Il-parlamenti irridu jagħtu leħen lill-immigranti u ikolli najt illi il-parlament elleniku fid-29 ta' Marzu ta' din is-sena fetaħ il-bibin tiegħu għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu kontra ir-razzizmu, assoċjazzjonijiet tal-vittmi u emmek kienem dibattitu u seduta tasmiħ li ġiet imxandra b'mod dirett fuq il-televizjoni nazzjonali Grega. kien importanti ħafna biex aħna ma nibqawx naraw l-immigranti u r refugġati bħala xi ħaġa negattiva. Umbat fit-8 ta' Marzu u koll aħna tajna ġieħ lil Zazua Sirjana ta' 18 sena illi f'Settembru tal-2014 kienet edha tissilet mal-mewċ wara illi erqet id-dajsa illi i kienet telat fuqa ftit il-barra mix xatta ta' Kreta. U fideja kella żewġ titrabi li laqqas biss kienu tagħha. Wieħed minn dawn it-trabi salva u lieħor le. Din il-żażuwa il Sirjana ta' 17 sena hija eroj ta' żminijietna u dana juri illi il-dritt umanitarju u id-drittijiet tal-bniedem huma medda u waħna bħala membri tal-parlament għanna responsabilta. Ma nistawx noqodu nitkelmu mod tekniku, ma nistawx noqodu nużaw terminoloġija speċifika li ma jifhem ħadd. Aħna bħala rappreżentanti tal-poplu irridu nitkellmu bi klim li jismu kulħadd, bi klim tan-nies normali u nitkellmu dwar bnedmin. Mannix inħallu il-gvernijiet jinqdew b'dawn l-operazzjonijiet li jisiru li jinvolvu l-immigranti, eh, per eżempju dik il-wahda li msejħa Zeus, per eżempju, li ju l-alla tal-ospitalità kien fil-Greċja antika. Aħna din il-loġika ta' Ewropa fortizza ta' tolleranza zero mhux biss naraw illi marne xewx, għaliex hija ħaġa assurda illi wieħed jipprova jala il-frontieri jew jala il-Bahar Mediterran, impossibbli. Imma issa dan wassal għal aktar razzizmu u xenofobija fosna. Bħala parlament kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali aħna għandna id-dmir li nieħdu l-inizjattivi li lilna bħala rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej u eh, lilna u l-ċittadini tagħna jagħmluna gburin. Jiena Jina mandiċ video xnurikom imma irrit najdilkom illi aħna irridu nisħu fuq dawk l-attivitajiet illi se, se jkomplu issaħħu id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fondamentali. irridu inkomplu naħdmu sabiex inħassru u nessu l-inġustizji illi seħew dawn l-aħħar snin sabiex imbagħad il-Mediterran ma jibqax ċimiterju. L-inizjattivi illi ittieħdu mill-Parlament Ewropew permezz ta' deċiżjoni ta' Deċembru tal-2014, deċiżjoni li tieħdet mill-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlamenti tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhumiex it-tmiem tal-proċess imma il-bidu il-parlamenti nazzjonali flimkien mal-Parlament Ewropew aħna il-kol flimkien irridu b'mod effiċenti u minar ma nieħdu passi lura irridu mhux biss nitkellmu u dwar il-sim ġust ta' responsabilta u loti ta' solidarjetà imma irridu u koll inħedġu li l-kolħat jirrispetta il-konvenzjonijiet u dawk l-istrumenti kollha li jagħmlu l-Ewropa post ta' protezzjoni ta' kull bniedem. Grazzi. Thank you very much. Um, it took a bit longer, so we have half an hour left for... Mela, fadlinna nofsija għall-interventi minnaħat tal-membri li jistaw jamlu mistoqsijiet u ovvjament għalek eh, irridu ħallu ftit ħin sabiex ikun jistaw iwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom fl-aħħar. Issa ħanad il-kelma mela l-ewwel net lill-membri kollha li huma jew rapporters, shadows jew inkella koordinaturi. Imbagħad seba membri oħra li niżilna fil-lista tagħna sissa għalhekk l-interventi kollha hemm bżonn li jkunu ta' minuta, ma jistax ikunu twal Għalek jifukaw fuq l-aktar punt importanti li tiddu tamlu nibdew minn Roberta Mezzola minn PPE. Grazzi ħafna, Jan, naf li dom tizjet mill-li suppost u għallura ser nitkellem fil-qosor ħafna. Kumment qasir kemm biex ngħid u ma, ma semmejtix qabel dwar l-aġenda li ser tiġi pubblikata mill-Kummissjoni Ewropea Eh, ftit talji moħra li aħna ser nkunu qed niddiskutu fi Strasburgu. U importanti li dak kollu li għadna llum u dak kollu li ser jingħad wara minn min hawnhekk sa Strasburgu jasal biex aħna ikollna aġenda li nistgħu naħdmu biha. L-iktar ħaġa diżappuntanti eh, mill-ċittadin għal ċittadini tagħna tkun propju jekk nerġgħu niġu hawnhekk b'aġenda tal-Kummissjoni Ewropea li ma tajġ bizzejiet, law li miex konkreta bizzejiet għal dak kollu li aħna qed nixtiequ. Għaliex ma nistawx inkomplu nitkellmu biss minn ma jkollna azzjonijiet konkreti. Minna ħatijaj issa nħalli biex il-membri l-oħra jagħtu l-pożizzjoni tagħhom imma minna ħatijaj nirringrazzja lil kull min ipparteċipa f'dan id-dibattitu. Thank you very much. Uh, next intervention. Grazzi ħafna issa l-intervent li miss is-Sinjura Kienge mill-SND għal-minuta. Iva, grazzi ħafna. Mela jena għandi zewċ mistoqsijiet osra, sabiex nitċaraw xi punti, sabiex nkun nistgħu nimxu qudiem. U anka bażi tal-istqarrijiet li aħna smajna għand ħafna politiċi li nkunu nistgħu nikkontribwixxu għas-salvataġġ. Iżda minnaħa l-oħra li eh, ma jridux jieħdu l-immigranti f'pajjiżhom ma jieħdhom l-Italja. Mill-professur nixtieq nisma' hekk. X'inhuma l-obbligi legali li qed jiġu miksura b'dan il-mod? U minħa tal-ammiral nixtieq nkun naf jekk hemmx obbligi oħra parti dawk morali fuq ir-regoli tal-baħar, ġifieri regoli tan-navigazzjoni li jiġu miksura b'dawn l-istqarrijiet. L-aħħar punt minnaħa tiegħi li sur xwiret, jekka li jkun taf xtajdli fej jittieħdu il-persuni li jiġu salvati mill-missjoni ta'kom. Grazzi. Thank you very much. Uh, the first shadow on my... Grazzi ħafna mela l-ewel shadow rapporter fuq l-istati għaj hija Cecilia Wickstrom mill-Alde. Grazzi ħafna, eh, kollegi. Il-professur De Brooker għal li il-sistema komuni tal-azil ma kienieċ komuni jekk għallin għas interpretajt il-messagġ tijak mod tajjeb u jenna naqbel miegħek sitt stati membri l-lum il-ġurnata edin jirċivu 80% ta' daw kollha li fitxu għazil fl-Unjoni Ewropea. U sabiex nibnu sistema verament komuni, jina nemmen li jembżon li konna sistema ċentralizzata li tkun kem komuni għall-istati membri kolla kif ukoll Ewropea li ma tħallix talix stati membri individuali li jittrattaw il-problemi waħedhom bħalma rajna f'Malta, bħalma rajna fl-Italja. U huwa ċar li s-sistema ta' Dublin twassal għal tqassim mhux ġust tal-persuni li fitxu azil bejn l-istati membri. Jina, jina eh, naf dan il-regolament ta' Dublina li xkont il-koordinatur, eh, anka illum eh, kienem votazzjoni fuq eh, sentenza tal-orti fuq minorenni mux akkompanjati, għalek dak li xo naraw ija sistema Centralizzata Ewropea għal li proċessal tal-applikazzjonijiet u il-sistemazzjoni tal-refugġati li tuħu post il-sistema ta' Dublin tal puntat u fil-ġejjieni forsi din tista' tiġi koordinata minn anka EASO eh, imsaħħa. U eh, Professor Debra Kerr nishtiq nisma xandek xitejt, ġifiri dwar il-kwota eh, din trid tkun ibbażata fuq data kwantitativa, per eżempju l-popolazzjoni, GDP, eccetera, iżda ukoll data kwalitativa, per eżempju il-lingwa, eh, relazzjonijiet, rabtiet familjari, kulturali, eccetera. Iżda ehm, twessih tal-mandat u koll jista' jippermetti l-Aġenzija EASO li proċessaw it-talbiet għall-azil taħt sistema ġdida ta' distribuzzjoni u l EASO tista' tiġi rappreżentata f'kull stat membri mandat li proċessaw it-talbiet għall-azil u tappoġġa bisħieħ l-istati membri minn perspettiva teknika u finanzjarja ħafna meta qed nitkellmu fuq solidarjetà jiena verament qed nħu gost li semmejt l-artiklu 80. Aħna rajna riċerka li saret fuq dan l-artiklu 80 bħala bażi legali anka l-immigrazzjoni. U fl-opinjoni tiegħi din hija xi ħaġa li rridu nenfasizzawha l-importanza tal-artiklu 80 rridu nenfasizzawha. Nistaw nużaw l-artiklu 80 u nistaw anka nużawha għal resettlement. Palma tafu l-lum 15 stat membru edin jipparteċipaw fil-program tal-UNHCR tal-Resettlement. Ftit minnom qed jihdu ftit nis u fl-aħħar mill-aħħar kull marridu namlu huwa li naraw li kull pajjiż jipparteċipa kella ma nistawx nitkellmu dwar Ewropa waħda komuni. So, uh, Professor De Brucker, could you address the, the expansion of the Frontex mandate a bit? kif ukoll professur De Brucker, tista' titkellem naqra fuq il-mandat tal-Frontex u xirridu nagħmlu dwar il-missjonijiet ta' tfittxija u, salvataċ fl-libra miftuħa, jena għandi ħafna ħafna iżjed mistoqsijiet xamma ħan għafaw imma u inti fil-fat jgħidu l-president diġa biss il-ħin tijak għal darbiet u verament nixtieq nitlob il-kellima l-oħra biex iżommu mal-ħin għax m'għandniex ħin. U nafli ħafna ħafna nies jixtiequ jitkellmu. Issa Barbara Spinelli fissem il-gwer. Grazzi ħafna, Sur President. Lil-President tal-Gvern Grek nixtieq nirringrazzjak tal-li denċat il-Fortizza Ewropa u jekk it-traduzzjoni hija kienet tajba inti qed li din l-idea fallit. U jiena nixtieq nkun naf jekk għadiex iżda b'saħħitha ħafna fil limħuħ tan-nies fl-Unjoni Ewropea. Issa nixtieq insaqsi l-Ammiral De Giorgi x'taħseb inti qed tgħid li Mare Nostrum ma kienx pull factor jina naqbel imma nix nkun naf jekk aħna qed nirrepetu l-istess żball bil-ġrida prioritarja eh, li ġiet um, iddikjarata fuq il-kontrabandisti. Iġviri, aħna xet namlu l-istess bal li naħsbu li huma huma responsabli prinċipali kif ukoll tkellem fuq il-pull factor. Tina ħaġa, kważi spiċċajt? l-idea ħażina li ehm, il-limwiet jiġu evitati billi nevitaw milli jitilqu. Din hija l-idea ħażina tal-Fortizza Ewropa. X'taħseb dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, kif ukoll pajjiżi ta' oriġini u pajzi ta' transitu, mod partikolari ma' pajjiżi bħal Eġittu u Eritrea li ma jagħtu l-ebda assikurazzjoni għal dak li huma id-drittijiet tal-bniedem. Grazie. Grazie. Um, next would be uh, Ms. Ceballos on behalf of Judith Sargentini and the Greens. One minute. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, när vi aħna qegħdin nitkellmu dwar soluzzjoni eh, olistika jew viżjoni olistika tal-immigrazzjoni m'għandniex naħsbu dwar eh, kwistjonijiet urġenti fuq meda qasira ta' żmien, ma rridu ħarsu anke iżjed lil fil-ħin. Hemm bżonn nifukaw iva fuq din il-katastrofi sewa nagħmlu iżda fl-istess ħin rridu ħarsu aktar il-bot, irridu nħarsu lej kwistjonijiet bħal eh, is-soluzzjoni tal-konflitti. ħaġa li tista' tgħinna kemm fuq medda qasira kif ukoll medda twila ta' żmien li konna regoli umanitarji, viżi umanitarji pereżempju bħalissa għandna l-possibilità li noħorġu viżi nazzjonali umanitari. Imma din mhix qed tintuża din il-possibilità u jiena naħseb li din hija soluzzjoni nistgħu nużawha ta' malajr. Issa kwistjoni ehm, li naħseb dwarha hija soluzzjoni sabu l-Kunsill f ġranet li ħajbatu intervent militari l-Libja eh, biex waqfu dajes qabel ma joħorġu fl-ilmijiet. L-ammiral x'jaħseb dwar din is-soluzzjoni jiena li hija ħaġa assurda. Isom il-problema qed iċqalqu għax imkien ieħor mhux qed titrattaw il-problemi reali. Issa, Ignazio Koraw għal EFDD. <laughs> <laughs> President Albert. Eh, bene, in un minuto Mela, f'minuta wa verament diffiċli li nkunu nistaw naħsbu namen il-mistoqsijiet, jien ħan nipprova naġġel kemm jista' jkun. L-ewwel net irid nispjega l-qafas tal-kompetenzi jiena pożittiv fuq il-fatt li mill-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew qed joħroġ b'dan ir-rapport imma anka rizoluzzjoni li kienem il-ġimma li għaddiet ġbi pozizjoni ta' sens komun u kostruttiva. U jina pozittif u koll għal fat li l-proposta tal-Kummissjoni tista' tkun proposta tajba li meta nisimaw eh, l-Junker il-ġimma li għaddiet isu kien membru tal-GUE mux tal-PPE. Għalek minn din il-perspettiva jina pozittif. Iżda il-ħaġa li trid iġalla naħsbu huwa il-fatt li il-kompetenza kbira qiegħda fidejn l-istati membri, ġifieri il-Kunsill. U it-tweġiba li l-Kunsill qed jagħti fuq dan is-suġġett miex emerġenza huwa perjodu eh, storiku Exodu, su tweġibit li qegħdin jagħtu l-Kunsill assolutament mhumiex tajbin, mhumiex biżejjed u ma anakronistiċi. Għaliex mumiex possibli, ma jistawx jifacċaw l-emerġenza fil-moment konkret. Għalix, et wessa il-fondi ta' trajt li ma mux il-mandat u għemmek jinħol u ħafna mistoqsijiet u laqqa se tirni xilu, jipprogramma għal ġejjini għalix jekk inti trid tiffaċċa periodu storiku, storiku li tikollok programmar ċi tmur tintervjeni u terġa tara per eżempju l-politiki ekonomiċi li għanna f'dan il-pajzi ta' svilup li, li nsabu edin jizviluppaw minn fejn qed jaħarbu dawn in-nies imma rridu nirrevedu wkoll politika internazzjonali tagħna u dawn kollha mhux qed isiru. U aħna qegħdin eh, naqgħu ċajt bħala Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu anke għal dawk li huma l-Stati Membri. Next is the coordinator of the EFTD group. Issa, Laura Ferrara, il-koordinatur tal-grupp EFDD. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nilaqat ma dak li ntqal mill-kollega Korrao Fil-fat, bħalma għal il-professur De Bruyker, aħna għanna mux biss dmir morali imma dmir legali li ġej minn artiklu 80. Dwar is-solidarjetà u l-kooperazzjoni ma' ħafna drabi biex ma ngħidx dejjem dan ġi miksur jew ġi injorat. Waħna qegħdin naqgħu fil-globalizzazzjoni tal-indifferenza qed inħarsu lejn iċ-ċifri, numri, U ma natux kas li qegħdin nitkellmu fuq ħajjiet tal-bniedem, tfal nisarġi li qegħdin imutu. Edin naħlu ħafna ħin u qed ngħid naħlu l-ħin għaliex dan il-ħin nistgħu ninvestuh biex ikollna proposti konkreti fil-waqt li nispiċċaw naħlu l-ħin. Qed naħlu l-ħin eh, f'diskussjonijiet li ħafna drabi jiġu frustrati minn proposti li jina li huma għal xej mhumiex tajbin u li ġejjin minnaħa tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Jew anka mill-Kummissjoni. Jiena nittama li l-aġenda li ħad tiġi preżentata f'Mejju taqbel ma dak li qal Juncker fil-plenarja li għaddiet. U li verament eh, nwad naslu għal revizjoni ta' Dublin 2 eh, u aċċess aħjar għall-Unjoni Ewropea xinkella ħankunu edin Eh, nofru solidarjetà imma li ħatibqa' biss fi qarrija tal-intenzjoni u il-kooperazzjoni ħatibqa' tama u awgurju bejn l-istati membri u situazzjoni tibqa' l-istess. Grazzi. Thank you. Uh, we have 10 more. Grazzi ħafna, mela għatfadal 10 persuni li xtiqu jitkellmu minn min tal-Kumitat, eh, Libe, u nibdew Bana Gomez. Għal-minuta jina qrajt intervisti mal-kontrabandisti fil-Libja li mhumiex kollha Libjani, huma il-koll jgħidu li l-Unjoni Ewropea qed tal-jom jagħmlu profitt għax mhux qed tagħti eh, toro legali. U din hija l-ewwel ħaġa li rridu nitolbu mill-Kunsill, ġifieri li jkun hemm triq legali. L-unika mod kif nistgħu naqtu naqtaw il-profitti tal-kontrabandisti u ta' trafikanti tal-bnedmin. Ovvjament għanna bżon sin ta' responsabilta u tal-pis għal eh, dak li huma l-immigranti u rridu nifmu li il-viżi umanitari edinem biex jintużaw u huwa obbligu tagħna. Jina waħda mill-persuni li fil fat nifhem li din hija ta' urġenza kbira li il-kredibilità tagħna, l-umanità tagħna qiegħda friskju għawek hemm bżonn li tolbu politika komuni ta' sigurtà u difiża biex ikunu san salvaw il-ħajiet fil-Mediterran. Għanna l-militar bħal dik taljana li kienu qegħdin jagħmlu hekk u jafu x'għandhom jagħmlu li għandhom it-tamir. Hija ta' skandlu li aħna għandna il-militar tagħna eh, li qegħdin f'missjoni biex iġildu piraterija fil ċean Indjan imma biex isalvaw ħajiet fil-Mediterran mhumiex miex hemm. Din hija l ħaġa li għandu jkun hemm li jkun hemm missjoni bħal din għalhekk għandu jkun hemm din il-missjoni u mbagħad hemm il-kontrabandisti huwa skandlu wkoll li per eżempju Frontex għazbis għandhom mandat li jaqbduhom dawn il-kontrabantisti hija tal-mistħija li l-Kunsilla għazbis ħaseb li jagħti mandat sabiex jinqabdu dawn il-kontrabantisti un mbagħad eventwalment ikissru id dajet iva ma mhux kif ħasbu fiha il-konklużjonijiet tal-Kunsill huma ftit wisq. Jina verament naqbel mal-professur De Bruyker li il-Kunsil u anka il-Kummissjoni edin eh, jiksru s-solidarieta. U mhux hawnhekk biss qed naraw nuqqas ta' solidarjetà, anka fil-mod ta' kif qegħdin nittrattaw il-kriżi u din hija l-iskuża li ħafna gvernijiet bħal gvern tiegħi li sta ċertament jagħmel ħafna iżjed għal dawk li huma refuġjati u l-immigranti. U ħajajdu le ma nifilħu xorja finanzjarjament, għanna bżon ta' approċ kompletament differenti, kompletament ġdid, e, immirat li solidarieta u għanna bżon il-mesċeja, mesċeja li huma jaraw il-bżonnijiet tal-Europa anka sabiex il-popolazzjoni ma tibqax qed tixjih ma sir iżjed żagħżugħa u jsegwu l-istħarriġ li huma verament populisti u verament skandalużi għal din il-kriżi. Issa, l-sur Kumandant nixtieq insaqsik, issemmew 364 kontrabandist li ġew arrestati, li ġew arrestati taħt il-liġi Taljana Għalfej dan ma setax ikun mandat li jenata mill-Europa li l-seta Ewropea li jiġu arrestati dawn kontrabandisti u jitres u qudiem il-qorti bħalma namlu eh, bil-pirati tal-Oċean Indjan. Grazzi ħafna. One minute. Merci. Grazzi. Mistoqsija ta' malar sur Fofi Jina nishtiq nkun naf jekk wara diskussjonijiet li kunem bejn l-istati membri jekk kien xemm ukoll diskussjonijiet bejn il-korpi tal-marina ta' stati membri oħrajn sabiex isir xogħol komuni u xogħol fil-kuntest tal-faċilitazzjoni eh, ta' viżi umanitarji sabiex dan il-dajes Ewropej jistaw imorru fi xtu tal-Libja u tas-Sirja biex jgħinu fil-proċess lil dawn in-nies li qegħdin jitolbu dawn il-viżi biex ma jkollhomx għalfejn jitilgħu fuq dawn il-dajjes kif rajna fil-videos. Merci. Uh, next is Miss Issa. Sur Kirkos? Għal-minuta. Grazzi, Sur President. Nishtiq nilqa li Signora Konstantopoulos għaxina membru wieħed minn dawk il-persuni li naħseb li il-kriti fil-Greċja ma ġietx ġiet minn model ta' self il-fallut Imma ma nishtiqx li nieħu eh, l-attenzjoni mid-diskors tajjeb ħafna tiegħek. Ħafna minna aħna naqblu li nitriplaw il-budget ta' Frontex biex nżidu l-kooperazzjoni ma' setat imma wkoll li jkun hemm missjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ. X'inhu l-opinjoni tal-gvern tiegħek fuq ir-rwol ta' Frontex? Grazzi. Uh, next speaker is uh, Miss Radef. Issa, is-Sinjura Radef. Anzi, Sur Radef. Pala MP mill-Bulgarija, wieħed mill-istati membri li qed ibati minn ħafna pressjoni minn din il-mewġa ta' migranti u rifuġati, jiena dejjem appellaj għal solidarjetà u għal sim ta' dan il-pis mill-istati Ewropej kollha. U għalhekk jiena kuntent li il-Kunsill Ewropew iddeċieda li il-passi għal resettlement tal refugġati fl-Ewropa kollha kemm għandhom jittieħdu kemm jista' jkun malajn. Jiena kontent ukoll il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm adozzjoni ta' kwoti. Jiena ċert li l-Kummissjoni Ewropea ħadd inkludi dawn ehm, il-passi fil-programm li ħajġi adottat fit-30 ta' Mejju u li din il-proposta ħadd tiġi inkluża anka fir-rapport tal-ġejjieni tal-Parlament Ewropew. Jiena nittama li dan ir-rapport ma jikkonsidrax reġun wieħed biss, pereżempju il-Mediterran, il nofs tal-Mediterran, ma għandu jikkonsidra il-frontier esterni kollha tal-Unjoni Ewropea għax inkella dawk li jitraffikaw il-nedmin ħajċan u jmurru ximkien ieħor, pereżempju il-frontieri tal-vant marittimi tal-Unjoni Ewropea, pereżempju fil-Baħar l-Iswed hemm sinjal li dan diġà qed isseħħ għalhekk id-deċiżjonijiet li ħajtieħdu għandhom inkludu l-istati membri kollha. Huwa ċar għalhekk li aħna għandna bżonn ta' risposta olistika. Tak så mycket. Eh, många av de frågorna Kelma li mis. grazzi ħafna. ħafna mill-kellima li tkellmu qabli eh, saqsew diġa l-istess ismi mistoqsijiet li saqsejt jiena, għalhekk jiena għandi mistoqsija waħda mistoqsija lill-Marina Taljana. Intom intertajtu entitajiet privati. U kif ħassejtukom jekk iva? Kienet xi ħaġa pożittiva? Il-partijiet interessati privati li wkoll kienu involuti fis-salvataġġ tal ħajjiet. Din enitkom? kienet problema u x'jista' jsir. Ma nistgħux niġbru flimkien is-setat u um, dawn l-entitajiet ikun jistgħu jaħdmu flimkien. Xtaqt inkun naf jekk hemmx problemi dwar l-entitajiet differenti li huma involuti u noqqas ta' koordinament li hemm bejniethom. U kif tista' tevalwa l-esperjenzi tiegħek f'dan il-qasam sissa? U kif nistgħu nibnu fuq dan sabiex ninfluwenzaw lil kunsil il kummissjoni? Bħalissa l-enfasi qiesa qiegħda fuq it-traffikanti tal-bnedmin. Din hija l-enfasi ewlenija bħalissa li naħseb li isna qed nippruvaw nevitaw ir-responsabilità. Grazzi ħafna issa Sinjura Bjokkan minuta. Thank you very much. Grazzi. U grazzi anki tal-kellima tal-li għalu mod ċar ħafna xinija differenza bejn missjonijiet ta' salvataċ u missjonijiet ta' kontroll tal-frontiera. U importanti naħseb li il-Kumitat u il-Parlament jitlob mill-Kunsill illi għatma nerġaw, għatma jarġaw jħorġu bħal konklużjoni daqsek eh, eh, negativi. Eh, irridu eh, eh, Eh, huma eh, huma jixtiequ jibnu super Frontex u hawnhekk irridu nitkellmu fuq is-solidarjetà eh, meta nitkellem bejn solidarieta bejn istati membri eja verament ħasra u jaħadaw xena kif qed jużawha Irridu noħorġu nisalvaw il-ħajiet. U grazzi li intkom eh, fuq is-solidarjetà b'mod differenti u, u zvediza u etnajt li gvern tijaj u mandekx tib ma etnajt li gvern biex ma jistahbax wara ma jistaħbix wara 27 stat membru oħrajn. Irridu eh, irridu natu eżempju, irridu nitħlu anki aħna u nuru kemm nistgħu nejnu. Essa Sinjura Majer għal-minuta. Grazzi, President. Kulħadd hawnhekk preżenti jaf illi it-traġedi fil-Mediterran għandhom impatt kbir naħseb illi il-sistema attuali u l-proposti ġodda se waslu għal iktar għal żida fil-migranti illegali fl-Unjoni Ewropea u iktar mwiet għandu bżon, għanna bżon ta' sistema ta' eżil differenti u jena nishtiq nir-referi għal mistoqsija wahda 40.000 migranti e, e, waslu fl-Unjoni Ewropea fil-bastimenti zar e, u dan huwa riskju kbir anki għal nies li jaħdmu fuq il-bastimenti għal bahara. Signora Weinberg, grazie President, jena xtaqt najt il-katastrofi li qed naraw huma terribli u aħna konna naqblu fuqha. Għanna kollha l-idea tagħna fuq kif nistgħu nirsolvuha s-sitwazzjoni. Għan nitkellmu fuq is-solidarjetà u nista' ngħid li jiena diżappuntata x'ħat ma qal illi għanna għom l-nies li jkunu fil-kamp ta' rifugjati fil-pajizi ta' oriġini. Dawn huma affarijiet li jistgħu jgħinu. Ma tandi mistoqsija wkoll fuq Frontex. Jiena mort fi Frontex fl-Italja xifti ilu. u kelli l-impressjoni li huma suppost kienu qegħdin jiġildu fuq kontra l-attività legali illegali fil-frontiera esterna. Però fil-fatt huma teħlu ħafna żmien fil-search and rescue. U allura traffikar, il-kontrabandu, il-drogi, dana kif se jiġi affettwat. L-Ingliżi u l-Franċiżi proponew illi bil-mandat tal-ġnus ma'uda jistaw jibatu biċit tal-gwerra fil-Mediterran biex jġildu kontra networks ta' traffikar tal-bnedmin, imma jider illi mm, fil fatta hija offerta ipokrita. Issa sur Tchaikovsky. Grazzi ħafna Nista' nitkellem fuq is-soluzzjoni. Jiena kont interessat fuq x'jiġri lil dawk il-persuni li ma jagħtuhomx li ma jikkonċeduhomx l-azil fejn fejn imorru, fejn jirritornaw. Meta ħares lejn il-video derli u dan jaqbel anki ma l-informazzjoni li għandijin, dawn in-nies jagħtu flusom kollha mill-Eritrea, eh, mill-Libja, eh, jgħatu l-flusom kollha eh, biex ħalsu, mbagħad meta jaslu fl-Ewropa ma jistawx jilħu l-status ta' rifugjati u meta jibatuhom lura x'jiġri minnhom nafu x'inhu d-destin tagħhom u mbagħad għandi mistoqsija oħra għal professur Broiker. Inti pratikament kont ettajt illi hemm bżonn ikun hemm eh, eh, sistemi legali biex eh, dawn in-nies jistgħu ikollhom azil fl-Ewropa u dana kif jaħdem legalment? Kif nistgħu nagħmluh dan legalment u anki fil-prassi se se noħolqu xi uffiċċji xi soluzzjonijiet possibbli u prattiċi kellek f'moħħok. Il-kellim li miss. Grazzi, President. Aħna dejjem nitkellmu fuq ir-riżultati u l-konsegwenzi, però qatt ma nitkellmu fuq il-kawża fl-eruq il-gwerra ċivili fis sirja u fil-Libja. Minar dawn il-gwerra kien ikunem kiku ħafna inqas drammi umani fil-futur jekk jasal li żmien meta eh, aħna inkunu nishtiqu niddestabilizzaw is-sitwazzjoni fl-Eġittu hemmhekk u għapajsiħor fejn huwa possibbli li naslu għal gwerra ċivili. Irridu naħsbu fuq il-konsegwenzi eh, politiċi ta' dawn id-deċiżjonijiet u tal-atti pubbliċi li njihdu li għandhom konsegwenzi kbar. U kwistjoni oħra kif qalet is-Sinjora Rae, Ek aħna rridu nagħtu l-impressjoni li l-Ewropa tista' tassorbi tassorbixxi numru illimitat eh, dan wasbal u nixtieq najt il-kulħadd jillimita ruħu rridu eh, iktar kompassjoni u aħna għanna rispett kbir għal dawk li salvaw il-ħajiet fil-bahar. Eh, Wasanna f-moment meta nirċevu Aħna kien hemm moment meta rċevejna eh, mijiet ta' eluf ta' persuni minn ċeċenja li ġiet massakrata minn Putin u qatt ma kellna dan it-tip eh, dan it-tip ta', ta, ta rikonoxximent. L-aħħar is-sur Depre għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-għennet irrit ngħid li jien apprezzajt ħafna l-intervent tal-Amiral Fofi għal l-umanità tiegħu u l-qies li wera. Issa dwar il-flotta taljana u l-operazzjoni Frontex kelkom eh, għarfin espert partikolari għadu jintuża kif qegħdin jorganizzaw ruhom l-affarijiet. It-tieni net. Jiena naqbel bisħieħ ma dak li qalet il-kollega tiegħi Cecilia Wikstrom dwar il-ħtieġa li konna sistema integrata għall-eżami ta' talbiet tal-azil u l-mod kif se jinqasmu dawn il-persuni. Issa biex nevitaw li dawn il-nisit il-fuħajietom biex jitolbu l-azil, bżonn li jitolbu l-azil qabel ma jmutu fil-bahar, kif namlu? Umbat mistoqsija oħra għalik, għalix hemm tant eżitazzjoni minnaħa tal kummissjoni tal-Pajjiżi għax ma fimx li ma jkonniex u ma nużawx anzi mekkaniżmu li jeżisti li u legali jiġifieri dak tal- il-protezzjoni temporanji u eh, biex jinqasmu dawn in-nies kif imiss. Grazzi ħafna. Merci. Thank you very Grazzi. Dan kien l-aħħar kellim u bekka laqna r-round tal-membri u issa nagħti l-mikrofonu direttament lill-kellima xi tliet minuti kull wieħed biex nikkonkludu u tirrispondu xi ħut mill-mistoqsijiet. Mm, nistaw naddu bordni mill-kontrarju u nibdew eh, bil-sinjura Pulu. Tlet minuti, mux kitam tlet minuti. Grazzi, jena naħseb illi u maruf illi aħna ridu namlu iktar. U jena f'ħafna intervenzjoniet rajt right, illi kienem eh, pozizjoni kritika ħafna lejn il-poter eżekutiv. Jiena eh, nħedġeġ il-kulħat eh, biex jieħu azzjoni parlamenti, membri tal-parlament għandhom ruol u jistaw ħedġu attivament inizjativi illi jistaw jiproteġu dawn il-valuri u drittijiet illi huma mm, importantissimi li wieħed assolutament irid jipproteġihom. Fuq l-idea tal-Europa Fortezza nixtieq ngħid illi miex kwistjoni ta' konklużjoni politika biss, imma hija lezzjoni ta' ħajja. L-Europa Fortezza kienet falliment u li ninsistu f'din il-loġika illi nistaw b'xi mod u frontieri u b'xi mod nipproteġġu. U jena propju noboda din il-kelma għax edha eh, et nipproteġġu kontra persuni eh, miżeri u fqar u possibilità ta' rifugjati bħala tedida u il-fatt li nistaw niproteġu il-frontieri hija idea assurda illi eh, timxi kontra l-loġika u timxi kontra il-ġeografija. Umbat kienem mistoqsi anki fuq il-pozizjoni tal-gvern, tal-gvernijiet fuq Frontex, nishtiq najt li sur Kirkos li hemm separazzjoni tal-setat u jina president tal-gvern parlament eh, tal-parlament elleniku. Għal daqstant ma nistax nirrispondi għal mistoqsijiet fuq il-gvern eh, elleniku. Eh, dak li jena zgura minnu u għal il-parlament u l-parlamentari għandhom ikunu sensitivi ħafna għal kwestjonijiet li jiġu mill-ksur ta' drittijiet tal-bnidem u drittijiet umanitari minn dawn l-operazzjoni ta' sorveljanza. Kena ħafna eżempi drammatiċi, bħal eżempju ta' dawk Ennis li er u eh, farma konnessi u dana u probabilment għallu li meta il-bastiment inqaleb waqt l-operazzjoni imma wara bat ġi eh, dikjarat li kienu mezzi li kienu ksur tal-liġi tal-bahar u il-parlamenti nazjonali u l-parlament Europeo għandhom joħolqu proċedura ta' monitorat biex jipproteġġu id-drittijiet tal-bniedem. Jena u kon nishtiq nirrispondi il-mistoqsija fuq il-kampi ta' rifugjati kien kien veru li aħna ma għadniex biżejjed, ma tkellimniex biżejjed fuq din il- proċedura illi inżommu rifugjati f'dawn il-kampijiet. L-esperienza f'pajjiżi fuq din il-proċedura hija eh, preċede esperienza ta' black humor kif għat qabel u koll il-kampi ta' għal-rifugġati illi kellom il karakteristiċi kollha ta' kampi ta' konċentrazzjoni. Xe lebda iġeni, lebda protezzjoni ta' drittijiet bażiċi tal-bnedmin bżonnijiet bażiċi tal-bnedmin. U dara ma nistawx naħbuħ u fl-aħħar nifraħ l-kollega Svediza, l-delegata Svediza, membru tal-komitat ta'kom, u għaveru, il-solidarieta għanda tkun lejn dawk li għandhom bżon. U il-solidarieta għandu jkolla kontenut li jġustifika l-kelma li qed nużaw u l-istati li promuovu drittijiet umani fuq dan il-livell għandu jkollhom kif attent għandu jkollhom għandu juru attivament is-solidarjetà mhux biss lejn in-nies imma anki lejn stati membri u soċjetajiet oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-professur De u wkoll tliet minuti għalik biex tiprova tirrispondi għal mistoqsijiet ta' il-kommenti aħħarin tiegħek. Grazzi, grazzi ħafna hija naturalment se nagħti risposti osra ħafna. L-ewwel net jiena naħseb li rridu niftakru li solidarjetà e, huwa veru illi hija obbligu tal-liġi Ewropea, però mhuwiex obbligu fuq skont il-liġi e, internazzjonali bħal Però il-liġi e internazjonali fuq ir-rifuġati mem lebda uh, liġi vinkolanti ta' solidarietà bejn stati membri. Għal daqstant ir-resettlement hija ħaġa li mhix obbligatorja għal dawk l-istati illi jiddeċidu jagħmluha, hija volontarja. Issa fil-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-artikolu 80 hemm obbligu fil-fatt Però hemm ħalli hemm ftit hemm xi ftit ta' diskrezzjoni fuq kif din tista' ssir. Però ma ma jistax jargumenta li abbażi ta' dan l-artikolu 80 l-istati membri kollha huma obbligati jieħdu il-persuni eh, li jixtiequ eh, jieħdu la eh, nis li jitolbu l-azil. U jistaw per eżempju minn flok jħalsu. U fuq il- sistema komuni tal-azil ta Ewropew u għana ċessarju nżommu f'moħna illi dana mhuwiex limitat għal leġislazzjoni. Il-leġislazzjoni e, il, e, il għal sistema tajjeb biex wieħed jifhem kif inhu sistema, ma l-kooperazzjoni ma l-EASO, il-finanzjament, il solidarietà u anki dimensjoni esterna. U nibżawis li dana mhux dejjem huwa ċara, x'ħafna drabi n-nis jajdu illi e, e, il-sistema komuni e, jesistiġa, jekk aħna naddu għal-sistema għannix naddu għal-sistema iktar ċentralizzat iva ċertament jekk nistawx namluħ mal-arda ma naħsibx jien aħna għamilna proposti mal-kollegi fil-network Odysseus fil-rapport li sara l-Parlament Ewropew l-2010 u tajna ħafna proposti waħda li ninsaħu il-mandat tal-EASO biex natu lilhom il seta li jibatu guidelines l eh, amministrativi lill-istati membri li huma obbligati jisegu eh, sakemm ma jispjegawx moċar eh, għaliex ma jistawx jamluħ U dan jista' jkun anki taħt il-kontroll ta' imħallef ikun interessanti anki nħarsu lejn l-evaluazzjoni tal-EASO, però nishtiq namilkom kwestjoni anki e, e, e, l-evaluazzjoni tal-EASA għanda tkun minn kumpanija illi hija mħalsa mill-EASO. U dan mhuwiex skont l-artikolu 70 ta' trattat fuq il fatta l evalwazzjonijiet oġġettivi, fuq il-mandat ta' Frontex tkun ħaġa tajba li niċċaraw il-mandat, pero mhuwiex indispensabbli. Għalissa Frontex eh, eh, jista u hija obbligata tagħmel search and rescue. Kull missjoni ta' interċezzjoni hija trasformata eh, f'din search and rescue imħabba l-liġi tal-bahar fu toro legali. U importanti li nkunu importanti li nkunu unkawti fil-klim li nużaw Eh, eh, nistaw nitkellmu fuq toro legali għall-azir, ma mhux għall-migrazzjoni f'dan il-każ. Hemm obbligu eh, legali li tinħoloq triq legali għall-azil din hija kwestjoni kontroversjali ħafna u l-avukati ma jaqblux bejnietom u rridu niftakuru illi konvenzjoni ta' Ġiniva hija trattat eċċellenti imma hija trattat fuq ir-rifuġati u mhux fuq il-nis li tolbu l-azil u fjo fuq l-azil. U l-aħjar soluzzjoni hija resettlement u mux il-viza umanitarja, għax ma nistax nifhem kif l-ambasċati tal-Istati membri se jaffaċċaw eh, b'dawk il-numru għoli ta' eh, tal-biet. Eh, UNHCR hija iktar għandha strumenti biex E, jaffaċaw e, din il-kwistjoni e, bil-soluzzjoni ta' resettlement. U għalis il-protezzjoni temporarja ma tiġix użata, jina ma nafx. Għaliex naħseb illi il-Kommissjoni u b'mod ġenerali huma jibżaw minn dan l-effett u dan ukoll se jipprova jimplementa solidarietà u anke fil-Stati membri li implementaw il-solidarieta eh, eh, fl-istess ħin jipremjaw dawk li ma jamlux il-dmir taħħom, għax ma għannix ideja ċara fuq responsabilitajiet. U anki kwistjoni, l-axħar kwistjoni li nishtiq nisbet l-attenzjoni tal-Parlament fuqa, illi l-konklużjonijiet tal-Konsill Ewropew fil-punt numru 3 jgħidu li huma impenjati jiġildu kontra traffikanti skont il-liġi internazzjonali. U ma nifimx għaliex ma jgħidux għalix ma għajdux iġlida kontra l-kontrabbandisti u mux eh, kontra il-trafikanti. Issa eh, Martin Xwira biex jikonkludi, fi tliet minuti kol. Jena mm, kontent najti li minix minix se nuża tliet minuti kollha, anke għax wasal il-ħin irrid nitlaq għax għandi ajruplan. Aħna l-operazzjonijiet li nagħmlu aħna fil-reġun tal-Libja, eh, teorikament għanda tkun il-Libja li tikordna dan il-salvataġġi, eh, imma l-Libja mandiġ il kapacita ehm, biex jamlu dan, ma nafx laqqa se għandhom xi rrida jamlu da. Eh, Dina hija kwistjoni li wieħed irid anki jidħol fiha. Imma l-entità li tikkoordina il-salvataġġ fil-Search and Rescue il-Libja eh, eh, hija il-ċentru ta' koordinazzjoni ta' Ruma. Eh, L-Italja u kol iżomm il-pis illi koordina rescue fil fil search and rescue reason tal-Libja barra minn dik tal-Italja. U u mm, ja responsabilità ta' dan il ċentru jiddeċidu fejn jiġu sbarkati u f'dan il kas dawn iż-sbarki saru kollha fl-Italja. U jina għet namel appell mux għal membri tal-libe bis, imma l-parlamentari kolla għandkom tamlu iktar pressjoni u dina najda fissem il-ċittadini privati illi votawkom votawkom u ġejtu għaletti bil-voti taħħom. Għandkom tamlu kem tistaw pro pressjoni eh, biex eh, is-salvataċ tal-ħajiet fil-bahar jessir eh, l-ikbar priorità. Grazzi u essa il-konklużjoni tal-ammiral Fofie, eh, possibilment anki inti fi tliet minuti. Niprova. Nirrispondi għal Habib Martin biex nipreċiza għax u għatkellem fuq l-Italja. U jena najt li ċentru ta' eh, rescue ta' Roma u huwa responsabbli għax jirrispondi. Ema nara ma jfisserx li min ma jirrispetta, ma jirrispondix eh, mhuwiex responsabbli. Hawnhekk għan nitkellmu fuq l-ilma tal-Libja eh, l-awtoritajiet Libli ma, ma, ma, ma jistawx eh, l-Italja tirrispondi anke jekk hija l-bot u dan tagħmlu għax eh, tħoss li ħaġa eh, tajba li tamila. Però din responsabilità miex, fil-fat aħna kolla responsabli. Eh, L-Signora Kienge. Il-salvataċ jisir minn bastiment u mux minn grupp jew minn l-Europa. E, il-bastiment hija parti mill-istat u għandu bandiera et jisalva dik dawk il-persuni li edin eh, għandu edin feriklu ta' ħajja la darba li kunu abbort ma jkunux iktar f'periklu ta' ħajja. U il-komandant, eh, il-kaptan jista' jitlob lil l-istati eh, membri kolla l-iktar rip jistaw jitolbu un post li huwa place of safety, imma dawn il-pajizi jistaw jirrispondu jiva jew le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 fil-kazijiet normalment e, e, speċifiku tagħna l-Italja tat il e, tat kolma setat. Sissa kien possibbli u naturalment peress li hemm ħafna talbiet mhux dejjem se jkun possibbli jekk ma jiġux stati membri oħrajn jgħinuna mhux se jkollna problema kbira ħafna. Sinjura Spinelli aħna qed nagħmlu l-istess zbal qed niġġieldu kontra l-organizzazzjonijiet kriminali E, jekk e, aħna nistawx namlu prevenzjoni billi ma nħallhom xi tilqu. Ir-risposta e, hija sempliċi. Jiena kontent ħafna li l-attività ta' Frontex bdiet illi mhijiex l-aħjar missjoni u missjoni perfetta bħal ma kienieċ laqas ma Renostrum, imma laqas hija soluzzjoni, imma hija il-bidu ta' reazzjoni minnaħat tal-Europa. Jena, eh, eh, jena konvent illi, eh, illi salvaw il-persuni u importanti, ma rridu ninsalva, rridu nġildu kontra kolunkwe krimini. Jek Frontex kun efficienti fin zrida kontra l-legalità u jena zgur illi u ġust, onesta najt illi Frontex edha taħdem anki fissar b'mod importanti. Eh, eh, illi nerqu il-bastimenti hija ħaġa assurda eh, din hija espressjoni ġenerali ħafna nista' ngħid li 20 sena ilu l-awtoritajiet tal-Albanija malli kienu malli setaw jirrappreżentaw il-pajjiż tagħhom talbu l-Italja E, jerqu dawn il-bastamenti għax huma eh, raw li huma kienu organizzazzjonijiet tal-kriminali, imma jekk aħna naraw li dawn huma eh, bastimenti ta' sajjida u li għada eh, se jużawhom mod differenti, ma nistawx ngħidu li dinja ħaġa li wieħed irid jiġġieled kontra tagħha. Jekk għada pitada jiġu attakkati mill-organizzazzjonijiet kriminali għax iridu il-bastimenti l-ura dina eh, din hija reazzjoni eh, pozitiva pozittiva u f'dan il-kas eh, hija ħaġa ġusta li nirreagġixxu għal dan il kas u nelliminawhom u nerquhom. E Frontex fil-miet internazzjonali bħalissa qegħdin qed jiġi studjat Eh, il-rol ta' Frontex jista' jagħmel eh, iktar u iktar stati membri jagħtu eh, bastimenti jew aeroplani jew elikotteri ikunu jistgħu jaħdmu aħjar. Il-Kunsill Ewropew qed jistudja wkoll il-possibilità ta' missjoni militari li tkun tista' mhux biss tamel Mare Nostrum Ewropew, imma li kolla u koll funzjoni fil-miet internazjonali Eh, b'kapaċitajiet differenti ta' Frontex. U dan naħseb li huwa sinjal pożittiv għax jekk l-Ewropa tkun tista' eh, taqdi żewġ bżonnijiet u żewġ funzjonijiet jaħdmu b'mod koordinat u jiddefendu il-frontiera tal-Europa u fl-istess ħin eh, jiġildu kontra terroristi u jiġildu kontra il-legalitajiet u fl-istess ħin jisalvaw il-ħajiet, jinaħseb li dinja ħaġa tajba u li Signora Gomez, liġi Italjana u liġi internazjonali jek jistawx narrestawhom. Dina fil-fatt kellna din il-problema jina sentej. Fe skont il-liġi internazjonali hemm tliet reati, il-piraterija, il-traffikar u trasmissjonijiet illegali. U aħna tlabna illi il-traffikar tal-migranti tkun kondizjoni iktar importanti mit traffikar tal-iskjavi. Għax l-iskjavi jaslu f'kondizjoni tajba fid-destinazzjoni, ma l-migranti le. U hemm it-tama illi l-ġnus ma'uda f'dan il-moment ikunu jistaw eh, joħorġu liġi internazzjonali eh, ġdida li jinkludu anki il-migranti f'dawn il-kondizjonijiet, mux bil-jott Eh, meta ikun eh, eh, hemm migranti li jiġu torturati biex jitalaw abbord, jiena naħseb li anke migranti huma skjavi. Jekk wieħed xi imur fuq il-kosta tal-Libja, hemm ħafna modi kif wieħed jista' jmur f'din il-kosta. Attualment qegħdin nippruvaw immorru bl-approvazzjoni tal-entitajiet illi għalista jistaw jirrappreżentaw il-gvern Libjan E, edhom tafu li bħalissa hemm gwerra ċivili, hemm dawk it-tribu kollha, mbagħad hemm Tripolitania, Sirenajka u ma nistawx naħdmu ma waħda biss minn dawn l-autoritajiet, kunu qed nirriskjaw li nsibu ruħna mbagħad violenti. E, dan jkun żball, jekk aħna jirnexxina nidħlu fil-kosta bil-kooperazzjoni, aħna e, nkunu nistgħu nagħmlu il-patrolling fl-imkien u madar f'dan il-każ jista' jkun e, illi nkunu nistgħu immorru f'dawn il-kampijiet ta' detenzjoni u nkunu nistgħu nittrasformawhom ġo kampi ta' rifugiati. Imma ma nafux kemm fil-fatt u ix possibbli illi namlu da. Eh, iva, senala. Eh, l-organizzazzjonijiet NGOs, dawn huma importanti ħafna, ħafna mill-affarijiet li namlu minnajr l-NGO ma jkunux possibbli kieku. Il-volontari qegħdin jamlu ħafna attività eccellenti u l-organizzazzjonijiet anki dawk li mhumiex militari eh, ħafna eh, drabi eh, u rew li huma l-iktar alleati validi u affidabbli u x'tagħmel il-flotta taljana għal sur de prezz nixtieq nagħmel ftit ċifri għax il-missjoni mar norum nostrum waqfet u bdiet Triton u min jgħid li Triton ma jsalvar ħadd nista' ngħid li mill-ewwel ta' Novembru sa' 6 ta' Mejju salvajna 5857 eh, salvati mill minn nejvi militari fil-bahar eh, imma anki mħabba protezzjoni 17,452. Eh, eh, Umbat hemm 14,709 u merkantili 15,595. Gwardi tal-finanza numru ieħor. Eh, wieħed b'total 51,000 760, mux ġifiri aħna nagħlqu għajnejna għajnenna għajnistarla għasir nunċajna li nġildu kontra l-organizzazzjoni kriminali. Grazzi. Thank you very much. Uh, <clears throat> we are at the end of our exchange. Uh... Grazzi ħafna. Uh, Grazzi tal-li ħattu sen. Il diskussjoni li mess fuq dan il sujġetta se jsir fis-26 ta' Mejju, issa jekk joġobkom nitlobkom biex toħorġu mill-kamra jekk uh, tixtiequ toħorġu biex issa nibdew is-soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-amministrazzjonijiet Ewropej u il-negozji.

Okay, colleagues, please, if everybody could. Kollegi, jek joġobkom, sibu postkom biex aħna nkunu nistaw inkomplu bil-punt li mis fuq l-agenda. Jekk joġobkom, jimporta tuħorġu titkelmu barra minn din il-kamra sabiex aħna nkunu nistaw nużaw il-ħin tajjeb li għanna allokata dan il-punt li jmiss. Wasanna fil-punt numru 14, soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-amministrazzjonijiet pubbliċi negozju ċittadini Ewropej, ISA 2, bħala mezz għal modernizzazzjoni ta' settur pubbliku. Il-rapporter fuq l-opinjoni, Is-Sur Lenars, Kumitat responsabli huwa ITRE. Issa għanna dibattitu fuq l-emendi ta' deċiżjoni proposta il-Kumitat Libe huwa assoċjat skont ir-regola 54 u issa nixtieq nati il-mikrofonu l-ewwel lir-rapporter is-Sur Lenners u mbagħad li shadow rapporters u membri oħrajn li jixtiequ jikkumentaw Sur Lenners. Iva, grazzi ħafna, jena mux se noqot nirrepeti it-titlu għax huwa titlu twilu komplikat. L-ewel net, aħna dan diskutejni diġa darbtejn bil ġenerali fuq zewċ Eh, elementi <coughs> essenzjali li aħna għanna ISA 2 li ġifiri successur tal-program ISA sal-ewel ta' jannar tal-2016 li għandu jkunem livell adekwat ta' protezzjoni ta' privatezza u protezzjoni ta' data ġew imresqa madwar 25 emenda mill-kollegi u jiena dawn fassaltom f'sitt emendi ta' kompromessi li battonkom aktar min illum. Niskuża ruħi mal-kollegi li Eh, sissa ma nexxillix norganizza laqa ta' shadows fuq dan imma issa aħna qegħdin nittamaw li norganizzawa f'qasir żmien. L-iktar ħaġa importanti hija li aħna nħarsu illi dawn il-prinċipji tal-privacy by default, privacy by design u protezzjoni tad data li kunem evalwazzjoni tal-impatt tal-, -impatt, tal ta' din il-protezzjoni ta' data importanti huwa li għanna artiklu ġdid wieħed fit-test li jgħid essenzjalment illi soluzzjonijiet illi huma żviluppati u operati taħt il-programm ISA għandhom isegwu il-liġi Ewropea skont il-privatezza tal-individwi il-proċessar ta' data moviment ħieles ta' din id-data. Nistama li dan huwa aċċettabbli għal kulħadd u li nkunu nistgħu nadottawh malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni, għal xogħol ma nafx jekk hawn xi shadow rapporteur li tixtieq tintervjeni, Sinjura Dalli. Grazzi, President, grazzi l rapporter aħna l-emendi ta' kompromess jom dal-ħodu, tajna daqqatajn, tajnijom daqqatajn ta' malar, naħseb li l-bicċa kbira tal-punti li aħna pala S&D konna għedin nisħu fuqom fl-imkien mal-ħodor, huma inklużi imma xorta hemm xi emendi illi jiena ma rajtx illi ġew inklużi bisħieħ. Immissa aħna se nibatulek il-kummenti tagħna eh, eventualment, aħna fl-ħar mill-aħħar dak li rridu u għalli niżgura u jina ċerta fil-fatta għaliex l-impressjoni li ħadd mill-emendi illi tres u mill-shadow rapporteurs u mill-kollegi f'dan il-komitat eh, huma simili ħafna u jider li hemm konsensus fuq l-importanza li għanda il-protezzjoni ta' data fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk dan imur li lin minn eh, sempliċi protezzjoni ta' data fil-dinja reali, materjali. Aħna namlu din id-distinzjoni un bat naddu u koll għad-dinja virtuali. Aħna rridu illi uh, din għaliex id-dinja materjali u dik virtuali huma l-istess ħaġa għallek jiena ħerqana li nkompli naħdem ma' rapporter u aħna se nibatulu ukoll il-kommenti minna ħatana. Grazzi ħafna. Eh, għaw uh, xaħat tiħor li jishti intervjeni? Le, ma jidirx li dan huwa l-kas. Mela wasanna l din il-konklużjoni jekk ma ma nafxek għaw xaħat li jishti iżid xaħġa. Forsi Sur Sagjat mill-Komissjoni jishtiq jintervjeni? Iva, grazzi ħafna. Aħna nishtuq nirringrazzjaw li rapporter għax-xogħol li għamel u eh, dan huwa suġġett eh, diffiċli ħafna prova kemm jista' jkun isib kompromess fuq l-emendi differenti, aħna nilqaw l-emendi dwar il-protezzjoni tad data u l-privatezza fit-test aħna nemnu li importanti ferm u fis-soluzzjonijiet illi jkunu żviluppati stabbiliti u operati mill-Kummissjoni Ewropea il-protezzjoni tad-data u l-privatezza by default by design u aħna rridu nkomplu naħdmu mar-rapport eh, sabiex nkomplu niċċaraw aspetti differenti ta' dan il-programm dana sabiex eh, nizguraw li protezzjoni ta' data ta' applika mux biss fi soluzzjonijiet illi tiżviluppa il-Kommissjoni imma anki eh, dan ikun japplika għal partijiet terzi u kooperazzjoni ma' pajizi terzi. Grazzi ħafna li rapporter, li shadow rapporter u li sur Sagios għal kontributi tagħhom. Ekk konkludejna fuq dan il-punt ukoll nivvotaw fuq dan la bozza opinjoni ta' Sur Lenaz se jsir fis-26